Possiamo Ora nofsar it-tajjeb kollegi nistgħu nistgħu nibdew anke jekk għadu ma ġiex kulħadd. Nistgħu nibdew biex m'għandumux illum. Jiena nibda billi ngħaddi il-mikrofonu is-Sur Klein. Mm, kann man mich hören? Geht das? Okay. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Aziz, eh, Aziz President, Aziz, membri jina, għednħu gosli nistan nitkellem fissem 3 miljon persuna illi edbati bil-blasma fl-Unjoni Ewropea. U fuq xaxet nitkellmu fuq il-petizjoni tagħna, qegħdin nitkellmu fuq eh, mediċina kura għal din il-marda li tista' tinxtara mingħajr eh, riċetta tat-tabib u tista' tgħin lill-pazjent sabiex sabiex ikun jista' jieħu ħjar. Din tis huwa ta' vantaġġ kbir għal nies li jbatu mill-las minħabba illi ħafna mill-attakki tal-azma jkunu bil-lejl. U allura importanti ħafna illi dawn il-prodotti ta' kura għall asma jkunu jistgħu jaħdmu tajjeb għal pazjenti. Kien hemm studju tal-Istitut ta' Fraunhof illi prova illi kemm huwa importanti dan il-prodott. Dan il-prodott jgħat jintuża apparti minn 30.000 kienet intuża dan il-prodott minn 30.000 persuna li dbati mill-lazma mill-meta beda jkun iżviluppat dan il-prodott mill-1992 jien għandi wieħed hawnhekk kara bħalu ħan ippruvaħulkom. Din mhix droga, però tista' tara illi l-effetti ta' din il-kura huma tajbin ħafna. Aħna nafu wkoll li sabiex dawn il-flus Importanti ħafna biex jitqasmu dawn il-prodotti fl-isptarijiet hija bżonn ta' ħafna spejjeż, però U nafu wkoll li dan ikkawża ħafna spejjeż ta' madwar 50 biljun euro. U eh, wieħed mill-ikbar beneficjarji huma l-industrija tal-farmaceutiċi naturalment. Il-prodotti allura skont id-direttiva tal-Unjoni Ewropea huwa prodott mediċinali tal-ewwel klassi, però mhuwiex laqqas mediċina kif kienet ikklassifikata mill-awtoritajiet. Fil-Lanta ta', ta Saksan Anhalt, kien qed ikun ikkontrollat ukoll sabiex ikun iċ-ċertifikat u sabuh il huwa prodott tajjeb u skont ir-regolamenti u l-standards. U eh, l-awtoritajiet ta' Bayern għallu talbu lill-awtoritajiet eh, responsabbli f'Zaksen Anhalt li huma għandhom jipprojbixxu il-beħ ta' dan il-prodott. Però huma qalu illi dak il-minħabba Eh, kas li kien għalla fl-1997, pero dak kien iċċarat u dan il-kas għatma reġaġi għatma reġa Jina nishtiq nkunna fal-fejn il-Komissjoni għatma implementat klausula ta' kontroll minkejja l-fatt li dan il-prodott huwa prodott skont id-direttiva tal-Unjoni Ewropea. Jiena nafu koll li Kien hemm ħafna appoġġ sanka skont ir-direttiva 93 numru 42 U um, nafu kol li aħna kienem dan il-tentattiv sabiex iqajmu daqxej ta' nuqqas ċertezza dwar dan il-prodott. Jina nishtiq ħafna li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea Hemm anke ta' prodott li mill-96 ma kellux eh, impatt negattiv. U għalhekk il-mistaqsija tiegħi kif jista' jkun prodott bħal da jkun ta' periklu jekk qatt ma nqala dan it-tip ta' każ negattiv f'14 il-sena meta ntuża anke minn 200 miljun darba. Minkajja dan għadhom għaddejjin anka iktar eżaminazzjonijiet eh, kliniċi l-Kummissjoni hawnhekk ila taf illi hemm din it-talba u eh, dan is-snin kollha m'għamlet xejn. Anka fil-2005 kien hemm eh, din il-klawżola ta' salvagwardja minn tal-Kummissjoni illi għadha ma ċarata fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali tħedet il-pożizzjoni, però l-Kummissjoni qalet li eh, għada ma ħaditx id-deċiżjoni tagħha. Il-Kommissjoni fit-22 ta' frar 2007 għarfet lill eh, l-Stati membri illi din il-klawzola ta' mm, salvagwardja ta' 97 għada t titħal fis-seħ. Allura għalfe 10 snin wara eh, jekk il-prodott huwa daqshekk eh, perikolus eh, għadu xorta għada disponibli. Verfahren durchgeführt wurde oder noch wird, dieses Schreiben wurde im Urteil als Begründung für die Anka il uh, din litra għandha isservi ta' dokument. U anka il fl-2010 għadna għet nistennew din id-deċizjoni eh, minn l-qorti l-analizi tal kummissjoni tal-2007 għada tajt li mandiġ tiġi applikata din il-kalawżola ta' salvagwardja. Pala konsegwenza fl-2007 f'Diċembru kien hemm din litra l ġeneral l direttur u hemm imnizzel illi minħabba din il-proċedura tal-97 il-proċedura ma tistax nkomplu mixin fuqa Tistaw tispjegaw li din għanna żewġ pożizzjonijiet uffiċjali tal-Kommissjoni b'kontrast fihom, kontradizzjoni fihom. Din it-talba tagħna għal tneħħija ta' din it-tip ta' eh, proibizzjoni sabiex titneħħa għandha tiddaħħal fis-seħħa. Għalhekk qed nresaq din il-proposta qudiemkom. kull xar li qed ndewmu u ntawlu qed jiswa ħafna flus għal dawk li huma assigurati anke fil-qasam tas-saħħa u li huma azmatiċi. il-pozizjoni tal-komitat u jaqblu fl-imkien u għalek u importanti illi l-komissjoni tu responsabilta taħħa. Għalix għattider pala xaġa irresponsabli. Għalhekk huwa importanti li anke dan il-Kumitat ta' Petizzjoni jieħossib illi jaqbes għal eh, dritt u jipproteġi l-dawn il-persuni azmatiċi dawn li huma eh, azmatiċi dawn 30 miljon persuna ma mhux qed iżommu mal-ebda parti, tiridu biss in-naħa min-naħa tagħkom iridu l-appoġġ. U għalhekk għanna eh, l-avukat maħna sur menzaħ illi jishti anka tweġiba minna ħatakom. Grazie. A questo punto do la... Grazie. Senna del microfono rappresentante al Commissione. Thank you very much, Madam Chairman. Grazie ħafna, Signora President, Sono nirringrazzjak ħafna u kol tal-li inti deċidejt aċċettajt li nitkellmu fuq dan il-punt issa fil-bidu tal-laqgħa ta' warna f'sinar il-Kummissjoni mhijiex qed tgħid li dan din il-kura, din il-medicina għanda potenzjal kbir sabiex jitnaqsu l-espejjeż għal pazjenti mediċi kif ukoll għal kumpanija tal-assigurazzjoni medika, però aħna għandna responsabilità li niżguraw li l-apparat mediku kollu huma siguri u ma jirrepreżentawx riskju għaċ ċittadini Ewropej. Kif għadu kemm qal sur Klein dawn dan l-apparat mediku huwa regolat minn direttiva li kien daħlet fis-sef l-1993 id-direttiva kienet aġġornata bosta drabi u bħalissa wkoll din nagħmlu riviżjoni tagħha bilan illi noħorġu proposta ġdida u noħorġu rikas tal-direttiva li għandna u proposta toħroġ is-sena d-dieħla. L-apparat mediku b'kuntrast mal prodotti medicinali m'għandhomx ikunu approvati minn autorità ċentrali, però huma soġġetti għal ċertifikat U importanti li għaddu minn din il-proċess ta' ċertifikazzjoni u dan jiddependi fuq il-fatt jekk il dan l-apparat mediku u xie klassifikat para ta' riskju għoli u nkella ta' riskju bax. Da' il-prodott tal-persuna tal prezenti jgħata riski riskju bax u Dan jiġifieri illi dan il-prodott jista' jintuża mill-pazjent mingħajr l-intervent ta' persuna terza. Però qabel ma nistgħu npoġġu dan iċ-ċertifikazzjoni ċesa biex ngħidu ġifieri li dan il-prodott huwa skont l-istandards tad-direttiva u jista' jkun imqassam liberalment fil-Unjoni Ewropea, l-produttur irid jipprovdi File tekniku sabiex jipprova illi dan huwa prodott sigur u għawek aħna ma naqblux. Fl-opinjoni tal-Kummissjoni il-produttur ta' dan il-programm ma rnexilux jipprova b'sodisfazzjon l-autoritajiet ġermaniżi illi dan kien prodott sikur ma jiprovdix periklu għal ħadd. Dan il-fajl tekniku li kien meħtieġ qatt ma kien komplet u tressaq ġifieri fl-opinjoni tagħna il produttur, petizzjonant u eh, ma laħqux fil-fatt il-kondizjonijiet li hemm bżonn sabiex dawn il-prodott ikun imqassam u jitpoġġa fuq is-suq liberalment. Issa dan il-każ jolqot żewġ dispożizzjonijiet ta' din id-direttiva, l-artiklu 8 u l-artiklu 18. Dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet bit-titlu awtoritajiet jintitolaw lill-awtoritajiet nazzjonali sabiex jipprojbixxu prodott minn fuq is-suq. L-artiklu 8 huwa proċedura illi ikollok prodott li jkun diġà fuq is-suq illi mbagħad għal xi raġuni oħra l-awtorità nazzjonali kolla sospetti li dan jista' jkun perikolus jista' jipprovdi riskju għal pazjent jista' jkun minħabba difett fil-produzzjoni u nkella mħabba provi xjentifiċi li jippruvaw li jista' jkun hemm riskju bl-użu ta' dan il-prodott. Dan huwa l-artiklu li permezz tiegħu l-awtoritajiet Ġermaniżi l-ewwel notifikaw lill-Kummissjoni dwar l-intenzjoni tagħhom li jimponu projbizzjoni fuq il-prodott tal-petizzjonant. U dan kien lura fl-1997 fil-fatt. Dik il-proċedura qatt ma ntemmet minħabba li skont il-provi kollha li kellna fidejna dak iż-żmien, inkluż ittra illi ntbatet mill-produttur lill awtoritajiet Ġermaniżi, il-produttur ta' dan il-prodott qabel illi ħajneħi dan il-prodott missu jew kellha li ma komplix ir-reklama u qal illi ju lest illi tem dan il-fajl. Ġifiri, il-Kommissjoni ma ħasbitx li kien hemm il-probabilità li dan il-prodott ħajrġa jfetx fuq is-suq jew inkella li din il-proibizzjoni ħad tkun ikkontestata b'xi mod. Però jidher illi l-petizzjonant mill-litra illi mbagħad bat lill-Kummissjoni ħafna iktar tard f'Mejju tal-1907 anzi, 10 snin wara Mejju tal-1997 ġifieri fis-sena 2007. Tieni darba ma tarġajna smajna dal prodott kien meta l-produttur għalinna illi u reġa reklama dal prodott bizzem differenti, kienet ikun prodott minna ħata kumpanija differenti, u għal darba ħra reġa kienem projbizzjoni minna ħata l-autoritajiet ġermanizi. U għal darba ħra l-Kommissjoni ħarset fiktar dettal lejn il-fajl u konkludiet skont l-artiklu 18 u qalet illi l-autoritajiet nazzjonali f'dan il-kas l-autoritajiet ġermaniżi rridu jieħdu azzjoni sabiex waqfu mill-tqassim ta' dan il-prodott fuq is-suq il-Kummissjoni ma tmurx kontra l-idea illi, anzi l-Komissjoni hija kontra l-idea li dan il-prodott huwa skont id-direttiva minħabba li l-produttur, il-petizzjonant ma komplix, ma temx u preżentax il-fajl li kien hemm bżonn. Dan huwa aħna minnaħat għana naħsbu li l-autoritajiet Ġermaniżi għamlu sew f'dak li għamlu anka fit tini każ imxew skont id-dispożizzjonijiet tal-artiklu 18 tad-direttiva. Aħna nafu li l-petizzjonant eh, fil-fatt arresta il-kas tiegħu d il-qrati Ġermaniżi, nafu wkoll illi u eh, ukoll ħarġet sentenza wkoll mill-qorti ta' Bayern. Naturalment hija deċiżjoni tal-petizzjonant li jerġa' appella d-deċiżjoni, il-Kummissjoni ma taċ parir dwar deċiżjoni preliminari mhux bħalma qalu du kemm qal petizzjonant issa l-arti ħadet deċiżjoni liberalment, naturalment, jħasset li kella bizziet profi minnajr ma tamer referenza l-Orti Ewropea kifet hemm il-possibilità ta' appell u issa il-petizzjonant jissa li jipprova il jiprovdi l-provi li qed jitolbu minnu l-awtoritajiet Ġermaniżi u bejn bej Awwissu tas-sena 2006 u Jannar tas-sena 2008 il-Kummissjoni organizzat numru ta' eh, laqad bejn l-autoritajiet ġermaniżi l-produttur u l-petizzjonant li waslu għal ħafna iktar pariri dettaljati li nataw l petizzjonant dwar liema tip ta' informazzjoni u li ma tibta provi hemm bżonn sabiex jintem dan il-fajl u skont l-awtoritajiet federali Ġermaniżi jkun biżżejjed li wieħed jipprovdi ehm, informazzjoni fizika illi aħna qed nistimaw illi ehm, ħajiswa l petizzjonant 30.000 sa 40.000 euro jew kalla provi fuq il-pazjenti jekk hemm diġà pazjenti li qed jużaw dan il-prodott żgur illi din mhux tkun daqshekk diffiċli biex tipprova. Il-Kummissjoni ħadet passi mhux tas-soltu f'dan il-każ sabiex il-petizzjonant jikkuntattja aħjar l-autoritajiet ġermaniżi aħna s-soltu ma namlux affarijiet bħal dawn, però aħna arafna il-fatt li din il-kumpanija tal-petizzjonanti hija kumpanija żgħira u forsi tista' tabba twiċċaw ċertu problemi sabiex tikkuntattja l-autoritajiet ġermaniżi. Zaksan għalħalt li eh, kienet aċċettat il-prodott ma bidlitx il-pozizjoni tagħha ġifieri li jaqblu mal-awtoritajiet ta' Bavarja li dan il-prodott m'għandux ikun fis-suq. U skont naturalment ukoll opinjoni tal-Aġenzija Federali tal medicina Ingrazzjak, Signor President. Grazzi l-Komissjoni. Nixtieq illi konna ċertu disciplina f'dan id-dibattitu tal-lum biex ma jkonniex dew minn mill-ġdid nkunu nistgħu nagħlqu din il-petizzjoni fil prezenza ta' responsabli tal komissjoni il-kollega Jar, għal żewġ minuti. Ja, vielen, äh, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe die Überschrift, die wir einführen bei der Petition, war uh, Killing Me Softly. Grazie ħafna, Signor President. Jiena minix avukat, pero nafu koll li il-Kumitat Legali ikkalkula, mux ikkalkula, anzi mux ikkalkula, anzi ġudika dan il-kas bl-istess mod kif għamlet il-Kommissjoni u għawek eh, jisnat nipruvaw niskapulaw il-liġi u din miex ħaġa tajba u aħna nafu illi kien hemm żewġ dispożizzjonijiet li ntużaw l-artiklu 8 u l-artiklu 18 u ħriġna bi prodott bi proċedura ġdida, reġa nħarreċ l-istess prodott taħt ismijiet differenti, kien hemm land illi aċċettat il-prodott u mbagħad il-land l-oħra ma aċċettatux. Però aħna konna informati li dan il-kas kien konkluż minħabba illi l-problema għal qrati Ġermaniżi kienet illi huma ma setawx ma setawx jaqbdu u jħorġu d-deċizjoni sentenza minnħata ħamsa kemm din il-klawzola ta' protezzjoni ma u l-proċedura li marbuta maħħa ma tintemx. Tieħdu deċizjonijiet u l-iktar ħaġa negattiva hija meta ma tittieħed l-ebda deċiżjoni meta ma tittieħed l-ebda deċiżjoni su meta wieħed jitħalla jmut bilġo u jiena għalija l-ikbar problema li nista' nara hija li ma kienx hemm deċiżjoni uffiċjali u jiena nixtieq eh, li nkun naf x'kien dan id dewmin u nixtieq nitlob lil kummissjoni sabiex twieġeb jekk deċidewx jew le minħabba li naturalment il-petizzjonant għandu dritt li jkun jaf eżatt x'inhi deċiżjoni finali. U aħna diġà tkellimna tkellimni għadi fil-kontest ta' riżoluzzjoni jiġri xiġri il-petizzjonant mhux biss għandu dritt tal-informazzjoni iżda dritt li jkun jaf x'inhi d-deċiżjoni. Grazzi ħafna, Iva, jiena naħseb li dan huwa eżempju tajjeb ħafna għalfejn aħna għandna bżonn dan il-Kumitat tal-Pożizzjonijiet. Ma jistax ikun illi n-nies jibqgħu miċħuda mid-drittijiet tagħhom. Nafu illi aħna mhux dejjem insommu mar-regoli ħafna drabi aħna nafu illi wieħed laqas biss jista' il-każ jew qudiem il-qorti u nafu illi għal f'dan il-każ partikolari ilu 13 sena dan il-petizzjonant investi ħafna ħafna flus fuq din il-privativa li importanti għalih, però il-Kummissjoni mhijiex qed tieħu deċiżjoni, ġifieri jiena naħseb illi li kieku il-Kummissjoni tiddeċidi favur huma jkunu jistgħu kompladim bil-produzzjoni u mizda l-Kummissjoni ma deċidi xejn u allura dan ma jistawx naċċettaw. Sinjura Majer, inti ma spjegajtx għalfej per eżempju kien hemm dan l-iskambju ta' itri tal-1997 kien hemm ħafna nuqqas ta' ftehim ukoll li kien ċarat, però lek dan kien il-każ għalfejn domtu mill-1997 sa' sena 2007 u għamiltu xejn. Jiena naħseb li kien ċar li kien hemm klawżola ta' protezzjoni min-naħa tal-Kummissjoni u kien hemm il-klim miktub as soon as possible xi jfisser eżattament dan il-klim jekk intom sa' xar snin wara ma kontu għamiltu xejn. U xifissru wkoll l awtoritajiet kompetenti minħabba l awtoritajiet kompetenti f'dan il każ ta' Zaksan Anhalt kienu kitbu li ma kien hemm l-ebda l-ebda raġunijiet għalfejn dan il-prodott kien għandu jkollu proibizzjoni fuq u aħna ma smajna xejn iktar minna tal-awtoritajiet ta' Zaksan Anhalt jekk intom smajtu informazzjoni minn awtoritajiet kompetenti oħrajn, nitlobkom sabiex tgħidulna mingħand min irċevejtu din l-informazzjoni. Jiena naħseb li din hija xokkanti ħafna minħabba li hemm 30 pazzjent li jbati blażma. Jiena wkoll imbati blażma il metu kont tifel il-imbati l-azma u din hija mediċina illi jiena nuża dan jisu speċi ta' spray milli jiena nista' npoġġi l-mediċina fihom bat nkun nista' nispreja. fal dawk illi naturalment kontrollaw is-suq jgħidu illi wieħed jista' biss jixtri il-prodott mediċinali li jkun diġà f'dan l spray u u biex tkun tista' tużaw, ma tistax tixxihom separatament. Dan il-prodott jista' jiffaċilita l-ħajja ta' ħafna pazjenti, jista' jnaqqas l-ispejjeż tagħhom u nixtieq ħafna illi twieġbu l-mistoqsijiet li aħna saqsejnikom u jiena nixtieq illi dan il-kumitat ma jiqafx jekk aħna nirċivu tweġibiet li mhumiex sodisfaċenti. Aħna maħniex ħan permettu li produttur bħal dan eh, jibqa' mingħajr id-drittijiet tiegħu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena naħseb li dan il-kas huwa kumpless ħafna kif għadu kemm prezenta il-kollega tija. Jiena rajt ħafna dokumenti, però naħseb li dawn id-dokumenti din l-informazzjoni kollha huma kontradixxenti minħabba li hemm bżonn ta' testijiet mediċi u xjentifiċi Però maħniex eh, edin nispeċifikaw eżattament x'tip ta' studju, jiena nixtieq insaqsir l-mistoqsija sempliċi x'tip ta' studju hemm bżonn. Dawn l-istudji kienu prezentati u jekk eħe eh, jekk kienu prezentati, għalfi ma kienux prezentati u jekk kienu prezentati ma kienux marufa bħala prova tajba, nixtieq nkun nafar fejn. Għal darboħra hemm ħafna kontradizzjonijiet anke fil-mod ta' produzzjoni ta' dan il-prodott. Dan il-każ huwa daqshekk kumpless, tant kumpless. Li jina naħseb li importanti ħafna li kumitat legali tal-affarijiet legali verament jinanalizza u jinvestiga dan il-każ sew u jiena naqbel perfettament ma' dak li għadu kemm għal kollega ta' qabli. Oken. Okay. Ja, jeg taler dansk nu. Øh, tak, fru øh, formand, for at få ordet. Jeg synes, der... Grazie, ħafna, senjor president. Għaw sentenza unnek fuq pala referenza. Min ser eh, igawdi minn dan, jekk il-industrija medika Uma ovvjament ser jitilfu ħafna ħafna flus jekk dan il-prodott jiġi permess fuq il suq U xaqt nagħdu l-opportunità biex ngħid illi għandna eżempju eċċellenti tal-bżonn li konna reġistru tal-lobbying Daradu konna nitkellmu fuq il-Porsche. Illum jisu għanna kas, issa għanna f-senar li huwa anka għar. Għalli xuwa kas anka Eh, marbut ma' l-industrija farmaceutika li għatina xilom anka iktar jaħtfu l-Komissjoni taħt id-dijom l-industrija tal-karozzi. Għana rridu naraw xinidin il-pressjoni u l-effett tal-lobbying fuq il-Komissjoni li għanna l-azmatiċ li għet eh, ibatu eh, fl-Europa u ovvjament l-industrija tal-farmaceutika ser jidbat jekk jiġi introdott dan il- prodott. Qed nara l-Kummissjoni mhux qed taqbel, però dan huwa biss apparat. U qed nara s-sitwazzjoni bħala waħda ridikola. Jider biċċari l-risposta tal-Kummissjoni ma sodisfaċ il-membri ta' dan il-Kumitat. U għalhekk huwa meħtieġ illi jkun hemm ċertu integrazzjoni. U għalhekk jiena qiegħda nitlob illi jkun hemm rapport bil-miktub fil-qosor dwar il-pozizjoni tal-Komissjoni u nix nitlob ukoll il-Komissarju Dalli biex eh, jatina xi linja gwida linja gwida li dak li qed nisimgħu illum huwa differenti minn dak li smajna l-aħħar darba. Ekk jidilli jiena u jiena naħseb illi wara li trattajna f'aktar dettal din il-biċċa xogħol irridu nistaqsu għal tweġiba definittiva biex il-petizzjonant ikun jista' juża dan dawn l-istrumenti ta' protezzjoni li huwa għandu. U aħna sa' settembru se nippruvaw niksbu tweġiba għaliex jekk le il-kummissarju ma jkunx qiegħda dmiru. Issa responsabbli tal-kummissjoni sejra titkellem għal minuta. Grazzi ħafna. Ħana mura l-punt tluq. Il-proċedura oriġinali kienet proċedura ta' salvagwardja taħt artiklu 8. Dan qed ngħid fis-97. Il-Kummissjoni evalwata u semat ukoll illi ma kien hemm l-ebda intenzjoni minnaħa tal-produttur illi jitfa' il-prodott tal-beħħa. Naħseb kien ikun ħafna ħjar kieku l-Kummissjoni f'dak il-punt kienet talbet l-Ġermanja uh, sabiex tirtira notifika ta' salvagwardja tagħha. Dan ma sarx għaliex kulħadd ħaseb li l-partijiet kollha kienu fehmu meta l-prodott reġa' daħal fis-suq 10 snin wara, is-Sur Klein għalinna illi reġa' kien projbit għal dar boħra. Aħna rġajna ħarisna leħ bir-raqqa U aħna id-deċidejna li dima kienieċ taħt proċedura ta' artiklu 8 imma ta' artiklu 18. U għalhekk sa mill-2005 iċ-ċirkostanzi waqgħu taħt artiklu 18. Mr. Klein ma teħidlux il dritti tiegħu li eh, jisfida dan kollu u fil-fatt maranka u dim il-Qorti Ġermaniża u l-Qorti Ġermaniza qablet illi il-prodott kif inhu bħalissa prezentat ma jaqax ta' skont ir-regoli tad direttivi tal-apparat mediku. mill-li milli jżomm milli wieħed jitfa' fussu l-apparat waħdu mingħajr il-mediċina ma tiggarantixxi li l-użu tiegħu jkun wieħed sigur. u il-fatt illi wieħed permessa dan l-apparat li qed jippromovi sur klajn kollu bżonn biss nofs l-ammont tal-medicina li s-soltu ehm, kollu jieħu juri illi il-medicina mbagħad tinfresh mal-ġisem allura b'mod differenti u għalhekk irridu naraw anka illa ta' sigurtà. Jew ma nibdewx diskussjoni. Jan naħseb illi dan l-interventi wieġeb għad-dubji li tqajmu. Xorta waħda jifdal xi ipotezi li jmorru kontra l-aġir tal komissjoni fir rigward ta' din il-petizzjoni. U għalhekk jiena naħseb illi aħna irridu nħeġġu lill-Kummissarju biex jagħtina tweġiba ma hemm jista' jkun. Irridu nitolbu wkoll illi dawn il-kommenti li tatna rappresentatriċi tal-Kommissjoni jinkidbu mal-ewwel Umbat aħna nibatuhom il-petizjonant biex huwa ikun jista jindirizzhom u jkompli jitkellem mal-Kommissjoni f'band oħra mhux hawnhekk. Se nitkellmu f'Settembru fil tal koordinaturi biex niddiskutu nevalwaw l-għażliet ta' xirridu nagħmlu. Forsi l-petizzjonat intuħ iċ-ċans li jerġa' jintervjeni u konkludi u biex anka jiċċara xi eh, punti jekk ma jimpurtax. Naħseb dan in-nuqqas ta' ftajimi tiġi eh, ċarat minuta. Minuta kjoġbuk. Grazie ħafna, Sinjura President. Għawna kider li għaw situazzjoni mħawda bel kommissjoni bej artiklu 8 u il-Kommissjoni fil-litra taħħa ta' 22 ta' frar 2007 li l-Direttur Ġenerali għatulu il-proċedura ta' tlita skont direttiva tlita u design hija dik li għandhom jimxu maħħa jinaħseb is-sitwazzjoni mhix ċara. Hawnhekk ovvjament li tikonna din is-safeguard clause Issa, dwar l-evidenza, ovvjament, mhux il-petizjonant il li tjuri illi uh, il-prodotti għu huwa wieħed sigur. Id-direttiva f'artiklu 8 tajt illi l-istat membru irrit jilqa għal ċertu prodotti li jista' jkunu ta' periklu għalhekk irrit iresaq l-evidenza l-istat membru minnaħa tiegħu. Il-petizzjonant għamel kollox minna tiegħu u anka eh, wara stħarriċ li sar fost eh, ħafna minn daw li batu eh, blazma jidher li l-prodott ma jagħmilx ħsara. Hawnhekk għandna evidenza wkoll li turi biċ-ċar li l-prodott dejjem ġie kommerċjalizzat u qatt ma tneħħa mis-suq. Anka eh, l-Italjana tal-22 ta' frar hawnhekk eh, mhux qed naqblu Punt ieħor li xtaqt eh, dan kien il-punt ewlieni li xtaqt Għamu. Grazzi. Mela allura nibqgħu hekk, aħna qegħdin nistennew dawn id-dokumenti ulterjuri, u mbagħad f'Settembru l-Kummissjoni il-Kumitat jara x'ser jagħmel. Petizzjoni għadha miftuħa. Ngħaddi għal punt li jmiss li huwa segwitu tar-rapport dwar l-impatt ambjentali tal-pipeline Nord Stream fil-Bahar Baltiku. Il-rapporter l-Onorevoli Geringer. Również za przeniesienie debaty na dzisiejsze popołudnie, ponieważ przed południem nie Grazie, signora President. Grazie u kol tal-li posponejt id debattitu għal wara nofsinhar, għaliex tal ma kenniex ħin. Nitkellem dwar risoluzzjoni ta' sentejn ilu tal-Parlament tal-konklużjonijiet tiegħu illi kienu dwar il-preparazzjoni fil-konfront tal-effetti fuq l-ambjent ta' investimenti kbar illi sissa Għat ma kienx għaw fuq livell Ewropew u importanti li nkunu nafu xinu ma dawn l-effetti. Diffiċli wieħed jevalwhom mingħajr ma jagħmel ħidma professjonali, mingħajr inkjesti professjonali. Ġa, għedin nibnu madwar 3 km kull jum fil-Bahar Baltiku distanza totali ser tkun dik ta' 1200 km. Tistaw timmaġinaw il-daqs ta' dan il-proġett fil-laqa ta' marzu il-Kummissjoni Ewropea għalet li dan huwa investiment privat u għaldaqstant ma jgħax taħt il-kompetenzi tal-Kummissjoni li tagħmel xi inkjesti. Jew inkella titlob inkjesti. Qed nirreferi għal dokument ta' eh, madwar elf paġna dokumenta sew professjonali b'referenzi għal studji li saru minn istituzzjonijiet istituti finlandiżi, ġermaniżi, russi, fost l-oħrajn. Dan kien studju illi saru kol dwar il-fondi u għalina huwa diffiċli li naħsbu li dan huwa studju indipendenti, neutrali. Aħna nisħu illi din l-evalwazzjoni saret mill-punt di vista tal-investitur biss jien qed nirreferi wkoll għad direttiva tal-1985 ta' Ġunju. Skont din id-direttiva, il-proġetti kemm pubbliċi kif ukoll privati jridu jkunu soġġetti għal evalwazzjoni tal-effetti li huma għandhom fuq l-ambjent. Artiklu 5 b'mod partikolari ta' din id-direttiva. F'dan l-artiklu eh, miktub illi dawn il-valuri ta' valwazzjoni jrid ikollhom analiżi ta' xi katastrofi jew effetti negattivi fuq l-ambjent li jista' jkun hemm. Effetti li huma kawżati mill-investiment u minn xi possibilitajiet ta' interventi li jista' jkun hemm. U għal f'referenza għall-artiklu ħamsajna nixtieq nagħmel xi mistoqsijiet. Fid-dossier ta' Nord Stream Ma hemm x'miktub dwar ir-responsabiltajiet jekk ikun hemm xi katastrofi naturali fil-Baħar Baltiku. dan l-aħħar għajna l-katastrofi tal-golf tal-Messiku fejn għadu qed ikompli joħroġ iż-żejt. U għadna ma nistgħux nagħmlu evalwazzjoni ta' l-effetti fuq l-ambjent li jista' jkun hemm jekk il-pipeline tal-gas jinfaqa fil-Bahar Baltiku. Ma nafux min jista' jkun responsabbli minn xi azzjonijiet ta' salvataġġ. Hemm ħames pajjiżi involuti. Min irid jintervjeni? Min minn dawn il-pajjiżi irid jintervjeni jekk ikun hemm bżonn ta' azzjoni ta' salvataġġ? Il-Kummissjoni Ewropea tfakkar illi m'għandniex il-mezzi biex issir inkjesta bħal din. Iżda jeżisti program msejja bonus ta' 50 biljun euro. U dan ġi finanzjat biex jiġu ndirizzati xi teddidiet ambientali. Dan il-proġett jirrappreżenta teddit għall-ambjent, iżda l-Kummissjoni ma tistax tgħid li dan huwa proġett privat. Irridu e, nkunu nafu li mu ir-riskju illi għanna permess ta' dan il-proġett għaliex jeżisti l proġett bonus imma jeżistu xi allokazzjonijiet tal-flus għaliex wasanna f'sitwazzjoni paradossali. U għal darboħra f'paġna 30 tar-rapport mhux tekniku. Xi ħaġa dwar id-data statistika. Il-probabilità ta' inċident hija kważi dik ta' zero, jiġifieri l-effetti huma konsiderati bħala effetti minimi fir rigward tal-ambjent. Iżda, nitkellmu wkoll dwar il-proċeduri li jista' jkun hemm jekk ikun hemm inċident jew inkella joħroġ il-gass. Nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni tafx dwar dawn il-proċeduri jekk qed segwix l-applikazzjoni tagħhom. Għaliex fil-qieħ tal-Baħar Baltiku hemm ħafna fdalijiet mit-tieni gwerra dinija li għad għandhom sustanzi kimiċi perikolużi. Jiena nixtieq nkun naf illi Proċeduri bħal dawn jekk ikun hemm xi tnixxija tal-gass huma kif ser jaġixxu biex jevitaw li jkun hemm katastrofi. Apparti minn hekk nixtieq inkun naf kif tinterpreta eh, il-fatt il-Kummissjoni li Russja għadha ma rtifikatx il-Konvenzjoni tal-Espo, konvenzjoni dwar evalwazzjoni fuq l-impatti li jista' jkun hemm fuq l-ambjent. Jien nixtieq inkun naf jekk nistawx nitkellmu dwar dawn id-dispożizzjoni bħala garanzija. Il-Kummissarju fil-preżenza ta' kien preżenti hawnhekk qal illi kien ser ikun impressjoni minnaħa tal-Kummissjoni biex ir-Russja tirratifika din il-konvenzjoni. Nixtieq inkun naf fejn wasanna f'dawn l-azzjonijiet ta' pressjoni xtejn kun naf ukoll jekk hux possibbli li nkun nafu xi ħaġa iktar dwar l-applikazzjoni u r-ratifika ta' din il-konvenzjoni minn Russja. Dan il-proġett kbir huwa previst li jitwettaq 50 sena. Ser jiġri wara dawn is-snin. Min ser ikun responsabbli biex ineħħi iżarma jew inkella biex jagħmel kontroll ta' dan il-proġett kbir wara li jiskadu l-50 sena. Kif ser isir kollox ċertu ċertu sigurezza? Fil-proġett Nord Stream ma, ma nitkellmux dwar dawn. Dawn huma dubi, mistoqsijiet li jinkwetawna jien nixtieq ukoll tweġiba minn tal-Kummissjoni jiena nħoss illi sentejn ilu Aħna permess ta' riżoluzzjoni tagħna konna esprimejna tħassib tagħna. F'dan il-baħar, il-Bar Baltiku, il-Baħar Maluq, fejn ma tantx hemm flussi ta' ilmijiet ma l-ibra l-oħrajn. Jekk ikun hemm katastrofi naturali f'kundizzjonijiet magħluqa, dan jista' jkollu effetti drammatiċi għal pajjiżi kollha mhux biss dawk illi għandhom il-xat tagħhom imess ma' dal bahar imma għal dawk kollha li huma involuti f'dan il-proġett. Ġifieri apparti il-Polonja mill-pajjiżi tal-Baltiċi l-oħra l-Estonja, il-Latvja u il-Litwanja. il latvja u il litwanja Grazzi ħafna, Sinjor President. Grazzi tal-li resaqtu din il-kwistjoni. Senati taqsira tal-pozizjoni tal-Komissjoni. jidħol dan il-rapport din il-rezoluzzjoni mbagħad nipprova nagħmel referenza wkoll għal kwistjonijiet li semmaw il-semmiet anka l-membru parlamentari. Hawnhekk għandna attivitajiet limitati minħabba id-daqs u natura transkonfinali l-elementi fil-rezoluzzjoni huma l-iktar eh, mill-lat ta' ambjent imma batem l-enerġija, ta' riskju tas-saħħa, anka relazzjonijiet esterni tipo għanna xi eh, diplomazija ambientali u għalhekk eh, normalment hawnhekk kieku ikonna bżonn il-kulleġġ kollu tal-Kummissjoni sabiex niddiskutu din il-kwistjoni, però l-għana u lini tal-Komissjoni u xinu ruol tal-Komissjoni fiħdan dan il-proġett. U għalek jena ħana me referenza u koll direttiva 85-87 li titkellem fuq uh, l-impact assessment u din id-direttiva li namlu referenza lija meta jkunem uh, proġett li jkun ser jitwettaq u għalhekk ikun qed iseħħ l-Environmental Impact Assessment u dan irid ikun fir-responsabilità tal-iżviluppatur jew pubbliku jew privat u mbagħad jitressaq ukoll l-autoritajiet nazzjonali kompetenti li huma responsabbli sabiex jawtorizzaw il-proġett. L-obbligo l tad direttiva li konna analiżi studju ta' impatt u mbagħad isseħħu l-konsultazzjonijiet mal-pubbliku mal-awtoritajiet nazzjonali li jinkludi wkoll uh, għal proġetti transkonfinali bħal dan konsultazzjonijiet ma' stati membri li jistgħu jkunu affettwati. Ir-rwol tal-Kummissjoni skont din id-direttiva li uh, edha fisseħ u li qablu fuq għal konsillu l-Parlament mhix li jagħti konsens minna tal-pubbliku imma sabiex jikkontrolla kif id-direttiva tkun trasposta u implementata minnaħa tal-Istati membri. Jekk tara id-direttiva mijiet ta' kategoriji ta' proġetti minn pipelines għal highways anka eżempju eh, proġetti marbuti mal-livestock. Mal Minnaħat tal komissjoni hemm il-kwissjoni ta' rizorsi u hemm ukoll il-prinċipi ta' sussidjarjetà fej l istati membri li huma responsabbli li jieħdu ħsieb il-kontroll fuq il-proġett huma dawk l-Istati membri fejn ser isseħ il-proġett. Mela l-Kummissjoni bdiet ukoll l-eżaminazzjoni ta' din id-direttiva u fl-aħħar ta' Ġunju bdiet ukoll konsultazzjoni pubblika bil-ħsieb Illi jirrevedu id-direttiva ġifir forsi jekk il-Parlament li jagħti eh, rwol ġdid il komissjoni bħala supervizjoni fuq il-proġetti li kunat isiru fl-Istati membri, Neħt nitlob li dan il-komitat sabiex eh, jatina dan ir-rwol u ovvjament ikun hemm diskussjonijiet mal-partijiet kollha interessati. Hawnhekk qed ngħidilkom x'tista' tagħmel il-Kummissjoni fih dan id-direttiva preżenti. Palissa ma nistaw namlu xej, jew għafih dan l-istati membri sabiex japprovaw il-proġett u hekk seħħ l-izviluppatur il-Nord Stream ipprepara studji għabbażi tal leġislazzjonijiet anka skont il-pajizi fej ser il pipeline Ressaq dan l-istudju d-dim l-autoritajiet tal istati membri u anka ir-Russja u dan ġie konsidrat bħala studju holistiku illi prova jevalwa il-proġett minn A sa Z minn bidu sal aħħar U uh, dar ukoll fuq il kummissjoni sabiex nagħtu l-opinjoni ġenerali tagħna dan kollu ndbat lill awtoritajiet nazzjonali l-autoritajiet nazzjonali talbu informazzjoni addizzjonali lill iżviluppatur L-izviluppatur ta' din informazzjoni reġaw saru l-istudju ulterjuri u din informazzjoni ġiet ippubblikata mhux biss eh, fejn se jgħaddi dan il-pipeline imma anke l-Istati Baltiċi u l-Polonja peress li eh, dan il-proġett jista' jfettwa lilhom ukoll. Fl-2009 fl-2010 l-Istati membri taw il-permess għal dan il-proġett. Għalkemm ma nix għal istituzzjonali għabbażi ta' din id-direttiva, aħna provajna l-ewwel net ninformaw li dan iżviluppatur u anke l-Istati membri dwar il-proċeduri li għandhom isegwu għaliex l-esperjenza fil-proġetti transkonfinali għadha waħda limitata. U dan l-iskambju jista' jisseħ jew permezz tal-laqat tekniċi bejn l-istati membri u aħna nvolvejna wkoll il-ġnus maquda. Għalhekk il-Kummissjoni fih dan il-limiti tar-rwol tagħha u tal-poter tagħha qed tipprova tara kif tista' tiggwida lil dawn il-proċeduri u tgħin l-istati membri fejn tinqala xi kwistjoni. Nista' nsemmi wkoll il-pipeline ta' Nabucco jekk Kull darba li kuna mistaqsimna tal-Istati membri dwar din id-direttiva tal-85 il kummissjoni l li tagħti il-gwida minn naħa tagħha. Aħna sal-aħħar ta' din is-sena nixtiequ noħorġu dokument ta' gwida sabiex ngħinu fl-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Għalhekk għalkemm il- kemm il-Kostituzzjon, il-Kommissjoni m'għandix rwol istituzzjonali qed nippruvaw ngħinu kemm nistgħu. X'għad infaq Karu koll li dwar ir-responsabilità hemm l-Environmental Liability Directive illi f'każ li l-proġett joħloq l-ħsara din id-direttiva tiġi applikata u l-konsegwenzi għaw fuq l-iżviluppatur. U għavveru li uh, l-Espo Convention ġiet firmata minnaħa ta' Russja ma' dawna għadhom ma' ratifikawiex soluzzjoni għal dan il-proġett partikolari kienet li Russja ħadet l-impen li fil-fat timxi mal-konvenzjoni ta' Espo. Issa fejtħol il-Bahar Baltiku u l-perikli kollha involuti u veru li għal ambjent fragili ħafna. Aħna fil-Kummissjoni għandna direttiva marina dal-istrateġija marina u għalhekk tam referenza wkoll għall baħar Baltiku. Jek għandkom mistoqsijiet għandna wkoll kollegi minn diġi u li jistgħu jweġbukom jiena ser nieqaf hawnhekk. Grazie a lei, e apro il dibattito. Grazie da sew, se niftaħ dibattitu kollegi għandkom żewġ minuti għal kull intervent, il-kollega Valesa.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 nil parlament Ewropew għaliex hemm xi tħassib dwar dan il-baħar malu il-bilanċi prekarji kien hemm 463 favur u 60 kontra biss kien hemm maġġoranza assoluta u dan juri l-appoġġ li tat l-istituzzjoni tagħna. Dokument jitkellem dwar teddit ekoloġiċi, ekonomiċi. Fejn u hija meħtieġa li jkun hemm verifika tal-ambjent. Imma din il-verifika trid issir minn istituti indipendenti tal-pajjiżi kollha tal-Baltiku. Sfortunatament dan għadu ma sarx. L-istudji li għandna mhumiex studji neutrali. Il-Kummissjoni Ewropea qalet ukoll u għadġajtu smajtuwa illi jem eluf ta' paġni miktuba u menx għalfejn għodu niktbu paġni oħra. Diġa għanna ħafna inkjesti, imma minn daw l-inkjesti għadna mosad nix għal-konklużjoni. Smajna u koll illi il-kwistjoni ma titħolx mijiex kompetu tal-Kummissjoni Ewropea. Iżda l-Kummissjoni trid segwi tal-bit tal-Parlament Ewropew jekk ikun hemm xi tħassib minħabba l-bini ta' dan il-proġett u minħabba l-effetti li huwa jista' jkollu fuq il-bilanċ tal-Baħar Baltiku pereżempju l-aċċess għal port ta' Ċinwiċċe illi bħalissa jinsab sogru Jien nixtieq inkun naf kemm ir-rappreżentant qoli tal-Unjoni Ewropea l-Baronessa Ashton meta ser twieġeb il-Parlament Ewropew dwar dan il-proġett tal-pipeline. Meta ser twieġbu dwar il-problemi tal-investiment li hemm. Ija diġà eh, dinja sitwazzjoni assurda anke jekk qed jista' ma jaqbilx mal-proġett imma din hija kwistjoni privata anke jien nista' ma naqbilx. Jekk teżisti riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew u din ir-riżoluzzjoni tiġi injorata, jiena ma nafx bliema mod aħna nistgħu nuru d diżappuntana President, kollegi, nishtiq nirringrazzja il-rapporter Geringer u nishtiq ninaqat mal-kommenti li diġà saru Sentejn ilu il-Parlament approva rezoluzzjoni b'maġġoranza tal-voti kbira. U għalhekk hemm indikazzjonijiet ċari ħafna li, li aħna tajna lill-Kummissjoni Ewropea iżda ma kien hemm l-ebda segwitu għal dawn l-indikazzjonijiet il-Parlament kien esprima li huwa kontrarju illi jitwettaq proġett minnar ma nkunu nafu xinu ma l-effetti fuq l-ambjent. Huwa talab il-Konsil u l-Komissjoni biex jagħmel studji jgħamil analiżi tal-effetti illi jista' jkun hemm minħabba l-bini ta' dan il-proġett. Id-direttiva ta' 92 artiklu 6 Abbażi ta' din id-direttiva il-Komissjoni ġiet imħeġġa biex tagħmel studju illi jkun wieħed kredibbli u wieħed neutrali dwar l-effetti negattivi tal-proġett tal-Baltiku. Minna l-oħra, irridu nevalwaw u kol xi rotot oħra alternativi. Alternativi fil-rigward ta' dan il-proġett, dawn il-proposti ġew imwarba ma ġewx meqjusa anke jekk il-Parlament Ewropew adotta pożizzjoni ċara daqs il-kristall. Diġà esprima ruħu f'dan il-Kumitat, imma anke fil-Kumitat tal-Enerġija u l-Affarijiet Barranin. Ġifieri diġà għandna preċedent u għalhekk huwa importanti illi riżoluzzjoni bħal din ma tiġix traskurata. Irrit ikonna analiżi neutrali tal proġett. L-istudji li saru sissa saru minna tal-investituri u għalhekk hemm konflitt ta' interess. Jiena ma nafx kemm dan l-istudju kien wieħed objettiv. Irridu nitrattaw il-fatt ukoll li ġew imwarba rotot alternattivi li jista' jkun hemm. Palma ġi suġġerit pereżempju pipeline fuq l-art illi forsi jiswa daqs dan il-pipeline fil-bahar. Nishtiq nistaqsi l-Komissjoni jekk se u se titratta riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew bħal dan bħal ma trattat trattatom din id-darba. Grazzi, risposta l-Komissjoni. Uh, as I'm not the member of Petition Committee, but I'm the member of uh, Envy Committee and the... Grazie, ħafna. Jina membru tal-Komitat Envi u hija kwistjoni importanti ħafna li hija li skont rappreżentanta wkoll fiħdan l-NGOs li resqu petizzjoni fuq din il- ħabba dan il-proġett tal-pipeline. Kontenta wkoll li eh, nħarġu riżultati sentejn ilu, però dan is-silenzju minnaħat tal kummissjoni verament id fuq dan il-proġett meta aħna nistaqsu fuq il- dwar il-Nord Stream minna tal-Kommissjoni nidem nisimaw li dan huwa proġett uh, purament kommerċjali fuq ta' żewġ uh, pajjiżi u mhux possibbli li jsir xejn. Però dan il-proġett uh, huwa proġett transewropew tal-enerġija u għalhekk nemmen illi l-Unjoni Ewropea għandha rwol kbir x'tilab f'dan f'din is-sitwazzjoni. It-talba ewlenija għal din il-petizzjoni kienet li jkun hemm uh, impact assessment ambjentali indipendenti sabiex anka jkun hemm uh, twaqif ta' ċertu strumenti ta' kumpens U eh, xejn ma sar minn dan kollu, xtaqt nerġa' nirrepeti dak li diġà ntqal dwar il-bżonn ta' dan l-Independent Impact Assessment ambjentali. Fil-ħarifa tal-2009 kien hemm riċerka fil-Bahar Baltiku eh, fil-programm Afas wieħed sitta disa' u l-ġenotossiċi kienu prezenti 14% iktar mill-li suppost fil-herrings. Dan huwa biss eżempju għax anke qabel ir-riċerka tal-2000, fl-2001, fl-2004, din l-informazzjoni baqgħet dejjem l-istess U sa fl-2009 il-livell ġenotossiku tossiku bi kbir għalhekk il-mistaqsija tiegħi forsi l-Kummissjoni Ewropea tista' jikolla xi sistema ta' monitoraġġ għaliex meta naraw nippruvaw nistaqsu minn hu responsabbli għal ħsara jgħidu li uh, dawk li huma responsabbli huma dawk li joħorġu il-permess, l-istati membri li joħorġu il-permess mela minnu uh, responsabli għal dawn l-nekkem seħħa proġetti privati. Sur Bostinaru. Grazzi, ħafna nista' ngħid li minix kuntent bil-tweġiba tal-Kommissjoni. dal d diġa għaluna Iva kien hemm l-iżbalji u ma kienux pożizzjoni li jitrattaw tajjeb ma' kumpanija multinazzjonali bħal Porsche. Issa qed jgħidulna illi hemm Inqas ta' kompetenza legali minnaħa tal-Kommissjoni mhix eh, tippermettilhom illi jidħlu eh, fejn jidħol l-impatt, l-evalwazzjoni tal-impatt sur kummissjoni li qed rappreżenta hawnhekk. Wara l-istrateġija tal-Golf tal-Messiku meta l british Petroleum kienet marbuta li tħallas 20 biljun dollaru sabiex tħallasom f'kumpens. Xorta waħda fuq kemm diffiċli is-sitwazzjoni għal BP bħalissa u kif tistgħu sserħunna moħna illi il-kumpanija il kumpanija tista il-Nord Stream tista tilqa din it-tip ta' situazzjonijiet ukoll jekk l-investitur forsi ifalli anka fil-futur. L-investitur kif jista' ikopri l-ispejjeż u naħseb li intom tweġbuni bil-kalma kollha skużani ma m'għandix it-tweġiba. Il-Kummissarju Potoċnik qal il-Direttiva Ewropea ser tinbidel sabiex nittalmu anka mill-katastrofi tal-Golf tal-Messiku u llum ġejta hawnhekk u dimna u tgħidilna iva m'għandniex kompetenzi u dan huwa proġett kummerċjali ieħor. U bil-kwiet kollu qed tgħidilna illi il-Russja intalbet eh, b'mod amikevoli sabiex eh, tirrispetta il-konvenzjoni tal-Espo. Aħna kif nistaw naraw li l tamel tagħmel eh, pressjoni fuq ir-Russja sabiex tirratifika l-konvenzjoni. Għandek xi tweġiba għal kumitat tagħna llum jekk le ma nistax naċċettaw din is-sitwazzjoni. Kieku din it-tip ta' evidenza tingħata fil-Kongress tal-Istati Uniti naħseb li rappreżentat tal-Kommissjoni Ewropea jaħarquh kull moment huma qed jgħaddu żmien bina. U naħseb li dan għandu jieqaf jekk joġobkom għaddu il-messaġġ lill kummissarju għaliex dan ma jistax jibqa' għaddej minna ħatakom għaliex imur kontra il-prinċipi fundamentali tal-Ewropa. Jina minix kontra il-proġett għaliex jekk ma jkunx Nord Stream jista' jkun South Stream u jista' jkun hemm il Nabucco, imma kif uh, Eh, kif ser taħdmu issa bejn Russja u żewġ stati membri pal bulgarija u Romani li ma tantx għandhom press qawwa ehm, ma tantx jistgħu jkunu influenzali. Naħseb li din is-sitwazzjoni sax naċċettaw iktar. Kollega Bossinaru, la parola la... Grazzi lil kollega Bossinaru sal kollega Geringer għal konklużjonijiet tiegħu. Żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi. Signora President, it-tweġibiet tal-Komissjoni u ma tweġibiet illi ma jissodisfawnix. Jiena nerġa' ntenni il-mistoqsijiet tiegħi. Minu responsabbli mill-operazzjonijiet ta' salvataġġ? Hemm ħames pajjiżi ta' investiment. Nishti infakkarkom illi l-gas huwa proprjetà tar-Russja sakemm dan ma jasalx fir-Repubblika Federali. fil tal-Baltiku, jekk ikun hemm xi katastrofi, min ser intervjeni, min ser jagħti il-kumpens għad-danni illi jsiru. Min se ħallas għal din il-ħsara? Din hija l-mistoqsija tiegħi, irridu nistabilixxu minnu responsabbli stejn kun naf minnaħa tal-Kommissjoni jekk hija taqbilx mal-artiklu 5 jrid ikun hemm informazzjoni neutrali minn sorsi neutrali. Qegħdin naraw illi għaw ċertu nuqqas ta' sodisfazzjoni u għalhekk din id-diskussjoni tibqa' miftuħa u nipostponu id-deċiżjonijiet biex aħna neħduhom fil-laqgħa li jmiss Settembru. Għawn intervent ieħor dwar dan il-punt. 30 sekonda. Grazzi. Jiena nixtieq nisbet l-attenzjoni tal-Kummissjoni. U dim din il-kritika li għal darbuħra din narġaw naraw, nixtieq intenni li hawn riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fejn il-Kummissjoni ma tistax ma tagħtix attenzjoni għal din il-kwistjoni jekk importanti. Iżda middera hemm problemi importanti oħra. Illi huma marbuta mal-Parlament Ewropew din ir-riżoluzzjoni li għandha dokumenti marbuta maħħa għalek għal darba ħrajna jistan iġbet l-attenzjoni tal-Komissjoni. Iva ser namluħ permess ta' komunikazzjonijiet minnaħa tal din il-presidenza għalli xo importanti il-insegu il-komunikazzjoni ta' Solevinski fejn huwa bat li president Bultek u għallu biex kunem segwitu għal rezoluzzjoni li ġiet approvata mill-Parlament pala kwistjoni ta' dinjità ta' valur u ta' rispett tal istituzzjonijiet għaliex aħna nirrappreżentawhom. U għalhekk aħna ser nagħmlu segwitu ta' dan u ser niddeċidu dwar din fil-laqgħa li jmiss tal-kumitat fil-laqgħa tal-koordinaturi. Issa ngħaddi għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Ir-rapport dwar iż-żjara fil-kampanja żjara għal ġbir ta' informazzjoni. Dwar dan il-punt nixtieq insellem lill-Kunsillier Romano li nsab hawnhekk prezenti jgħat ħdejja nixtieq insellem il-petizzjonanti wkoll jew prezenti jiena nixtieq ngħidilhom illi ma tantx għandna ħin disponibbli u minħabba li hawn numru sostanzjali ta' petizzjonanti prezenti, nixtieq nitlokkom il titkelmu għal minuta kull wieħed jew nkella jitkellem persuna waħda l-erba' minuti fisem l-oħrajn. nixtieq nitlob skuża għallunna illi aħna kellna nagħmlu intervent ta' ħames minuti. Aħna qegħdin tlieta. Ħames minuti kull wieħed u 20 minuta tgħid il-President. Tliet interventi ta' ħames minuti. xorta waħda għanna problema marbuta mal-ħin. Għaliex kif qed taraw aħna kellna nibdew bl-aġenda tal-lum wara sija u kwart. Għal-dastan din jaħtieġa pratika jekk irridu illi kulħadd jieħu sem, rappreżentant tal-Kommissjoni, il-Kunsillier il mbagħad irid jitlaq. Huwa importanti li kulħadd jagħmel ftit sforz u jitkellem fil-qosor. Hija kwistjoni pratika biex niprofaw nkunu prattiċi għaliex diġa tkellimna dwar dal-argument, nixtieq nitlobkom biex t-intervjenu mhux għal aktar minn żewġ minuti kull wieħed qegħdin erba. Titkellmux għal aktar minn zewċ minuti kull wieħed biex iżidu mal-punti li jistgħu ikunu ta' valura diskussjoni tagħna. Min ser jibda sur esposito? È importante ah, l'attenzione ah, no. che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 Aħna għanna rapport u dimna nafu li dan il-rapport kien, kien disponibli bl-Inglis u bit-Taljan. Ilu fidejna għanna għras minn mux ħazin u dawk li jistaw jaqraw dawn il-lingwi jistaw jaqraw dan il-rapport jina għaddi kem rajt l verżjoni bid daniz dan l-aħħar u hemm ċertu formulazzjonijiet li huma pożittivi ħafna dwar l-awtoritajiet u dwar il-konklużjonijiet li ntlaħqu. Ġifiri jiena l-ewwel net nishti illi nqabbel traduzzjonijiet ħalli nkun nista' eh, noħroġ bil-verżjoni l-iktar preċiża. Aħna rajna x'kienet il-problema meta konna hemmhekk u sħaqna fuq eh, l-elementi kontra l-autoritajiet u jina naħseb li l-konklużjoni li aħna fil-fatt il-ħakna kienet li din il-kriżi ma sibniex għadna soluzzjoni li hija, anzi għadna l-bot ħafna minn soluzzjoni u ċar illi l-implementazzjoni u tat-dispożizzjonijiet tad-direttiva tal-skart u l-fatt li hemm bżonn ta' pjanar ta' riċiklaġġ eċetera, dan li pjanar kollu li suppost sar ma sarx. U jiena naf li dak illi s-soltu kien jintuża bħala soluzzjoni sabiex tissolva l-problema tal-iskart fil-kampanja kien il-bizbliet. Uma għallu il-ġustifikaw għadji bħala emerġenza, dinja emerġenza, ħna ma nistawx nżommu mal tiġiet li għed l-Unjoni Ewropea, U għalhekk huwa diffiċli ħafna l delegazzjoni tagħna sabiex niddeċidu eżattament x'kien qed jiġri. Ma nistgħux niddeċidu jekk dan dil-azzjoni minnaħa tagħhom kienx ta' sodisfazzjon għalina. Ma stajniex niddeċidu jekk kienx hemm nuqqas ta' separazzjoni fl-iskart, l-iskart li kienet jasal fl-impjant ta' taħruq tal-iskart U f'dan l-isfond aħna stajna nikkonkludu fil-fatt li s-sitwazzjoni kellha bżonn illi kunem arranġament ta' ippjanar ħafna iktar fit-tul jekk aħna ħajkonna bżonn ta' ħafna iktar fondi. Aħna rrealizzajna wkoll illi minkejja l-fatt illi l-iskart li ġej mill-industrija jew waħda mill-ikbar problemi u hemm ħafna minnu dan tip ta' skart kien hemm mill-petizzjonanti fil-fatt kien menta dwar dan u aħna Nutajna wkoll fil-passat li ħafna mill-iskart li ġej mill-industrija mhux biss ġej mill-industrija li bbażata fit-tramuntana tal-pajjiż li stanka minn pajjiż minn postijiet oħra tal-Italja. Aħna stajna nżuru wkoll aħna ma stajniex nżuru l-miżbliet illegali li hemm f'din iż-żona, però hemm din ix-xewqa li jkun hemm iktar ħruq tal-iskart però eh, din ix-xewqa fija nifissa toħol inna problema minħabba li aħna ma nistawx naqbdu u kull tip ta' skart. Għal boħra, allura aħna nistaw nejdu illi nittamaw ħafna illi jista' jkollna tweġiba ħafna iktar sodisfaċenti minn ħadd l awtorità Italjani. Aħna qegħdin nirrekomandaw li l-flus ma jingħatawx sakemm ma jkun ippreżentat plan, pjan, anzi skużawni, pjan illi ta' ikun ta' implementazzjoni li jkun ta' satisfazzjon għal kulħadd u li jista' jispira iktar eh, fiduċi ħafna flus setgħu jintużaw. U ma tantx għandna ħafna xduru bħala riżultati. Jider li kienem bosta skemi li ma ntużawx, jina ma kellix l-intenzjoni li namel din prezentazzjoni l-lum, u għallura jiddispieċini li jina ma nistax nitfall ħafna dettal, pero nishtiq l-intem eh, diskorsi tiegħi billi ngħid li kienet zjarja siwja ħafna, aħna għamilna spezzjoni tajba ħafna, aħna kienna wkoll kooperazzjoni tajba mal-kollegi Italjani. U Nittama li issa fil-proċess li jmiss li beda permezz tad dibattitu li ħajkonna l-lum mal-petizjonanti, jahna nittamaw li mbagħad settembru l-Aġenzija Ambientali nittama li kol tkun preżenti minħabba li huma għandhom ħafna esperjenza dwar it-tip ta' soluzzjonijiet li jista' Eh, ikun hemm f'dawn is-sitwazzjonijiet u meta naslu f'dan l-istadju nittama li nkun nistgħu nilqu riżultati. ġifiri li konna rapport tajjeb mhux biżejjed hija kwistjoni li aħna sibu soluzzjoni l-problema tal-iskart. U mhux biss fil-kampanja naturalment iżda l-fli bħala pajjiż in ġenerali. Pizzi, il-kollega kien prezenti jemmek u jekk jaħseb li jena ma semmejt xaħġa, jista u jien ma konċ naf kif għettilkom ma preparajċ namlu din il-prezentazzjoni, pero jekk hemm xi kollegi oħra li jixtiequ u xi ħaġa jistaw jagħmlu dan. Il-kollega Jarin. Grazzi, kollega kien, kollega Jar se intervjeni wara, wara li nkunu smajna l-interventi l-oħra. Dostant, naddil, mikrofonu l-rappresentant tal-Kummissjoni. Giuseppe Manganaro. Iva Lodwa Tajba. Pala rappresentant tal-DG Ambient, jiena nixtieq kom dwar proċedura ta' ksur li hija marbuta mal-amministrazzjoni tal-iskar ġewwa l-kampanja. Kif tafu l-Qorti tal-Ġustizzja ħarġet sentenza fl-4 ta' Marzu li għadda hija qalet illi fil-kampanja hemm problema ta' struttura li mhijiex tajba fir rigward tal-ġestjoni tal-iskar. Fit-23 ta' marzu servizz tal-Komissjoni batu itra uffiċjali l-autoritajiet italjani biex jitolbu għal aktar informazzjoni dwar il-miżuri li l-autoritajiet italjani adottaw jew biħsibhom jadottaw biex huma jsolvu din is-sitwazzjoni biex tiġi implementata tiġi mwetqa il-sentenza tal-Qorti tal ġustizja risposta uffiċjali tal-awtoritajiet Taljani waslet għand is-servizzi tal-Kummissjoni xar li għadda u qed tiġi analizzata bħalissa u qed tiġi evalwata mid-DG Ambjent bħalissa. Minnajr ma ngħidilkom ir-riżultati ta' din l-evalwazzjoni li x'għadhom għaddejjin għadha tiġi evalwata huwa ċar illi l il kummissjoni ser kolla tinsisti l-aktar fuq żewġ aspetti. il kummissjoni ser titlob l-awtoritajiet Taljani l-ewwel nett illi l-awtoritajiet tal-kampanja jadottaw u jibdew iwettqu pjan reġjonali ta' ġestjoni tal-iskart. Pjan li jiġi approvat mid-DG Ambjent tal-Kummissjoni. ser jiġi mitlubu kol awtoritajiet taljani biex jiprezentaw timetable dettaljata marbuta ma' twettiq tal-infrastrutturi meħtieġa biex in-netwerk ta' impjanti ta' rimi tal-iskar tkun waħda xirqa. Dan il-kalendarju rrit jgħid meta ser jitwettqu daw l-impjanti u meta ser jidħlu fis-seħħ ta' bilħaq. U il-Kummissjoni il kummissjoni se tinsisti dwar il-kwistjoni tal-ekopalle. Ġifiri, u importanti li fil-kampanja, fil-reġun tal-kampanja jkun hemm dawn l-impjanti biex mhux biss ikun hemm rimi tajjeb tal-iskart li jintrema kuljum fil-kampanja. Imma li tissolfa l-problema ma lajkem jista' jkun tal-iskart storiku ser ninsistu ħafna fuq dan il-kalendarju ta' azzjonijiet ta' interventi illi id-diġi ser titlob lill awtorità italjani. Dawn iridu jitrattaw b'mod kredibli wkoll il-kwistjoni tal ekopalle Dakollu Dak kollu li kelli xinejt. il eh, dottor il-dottor Roma għad-DG Reġġo. Grazzi, President. Mill-punt di vista tiegħi jiena nista nitkellem dwar l-iskadenzi. Aħna qegħdin niddiskutu dwar żewġ programmi. L-ewwel wieħed huwa marbut mal-perjodu 2006 fejn kien hemm allokazzjoni ta' fondi ta' 170 miljun euro 50% tagħhom kellhom imorru għal fond tal-iżvilupp reġjonali. Rajna illi il-pagamenti twaffqu twaffqu fid-29 ta' Ġunju 2007 meta ntbagħat avviż u dak iż-żmien l-allokazzjonijiet li twaffqu kienu dawk ta' 10 miljun u nofs euro. Għadhom sospiżi u l-awtoritajiet taljani introduċew rikors kontra din il-miżuri fil-qorti tal-ewwel istanza. U aħna qegħdin nistennew illi jkun hemm sentenza sal-aħħar tas-sena. pala punta informazzjoni minħabba illi ċifri definittivi tal-programm 2000-2006 dawn iridu jiġu uffiċjalizzati fir-rapport ta' elu illi reġun trid irid jagħmel sa 30 ta' Settembru 2000 u disa kellim jitlob skuża 30 ta' Settembru 2010 rridu nisaponu li reġun ma jiprofa ma jitlifx dawn il-fondi għaliex rapporti ta' ellu jgħidu illi dawn nistgħu naddu għal miżura oħra li tkun tista' tassorbi dan in-nuqqas ta' nfiq tal-flus. Huwa prevedibbli illi mhux ser jintilfu dawn il-flus fil-konfront ta' reġuni ma palissa l-miżura għada blokkata. Dwar il-perjodu 2007-2013 jeżisti wkoll teżisti sistema ta' lokazzjoni ta' riżorsi marbuta maċ-ċiklu tal-iskart, is-somma bħalissa hija dik ta' 270 miljun euro u anke hawnhekk 50% jaqgħu taħt il-Fond Ewropew ta' Żvilupp Reġjonali. Palissa hemm klawżola marbuta ma' din iċ-ċifra illi dak iż-żmien kienet responsabbli għalih il-Kummissjoni u l-Istat Membru. Hemm tliet kundizzjonijiet marbuta ma' dan. L-ewwel kundizzjoni diġà semmiha l-kollega ta' DG Ambient, jiġifieri l-ewwel kundizzjoni sina qua non hija dik illi reġjun tal-kampanja jibgħat pjan reġjonali ta' ġestjoni tal-iskar, pjan uffiċjali u il-Kummissjoni b'mod partikolari id-DG Ambjent tikkonsidrah u tapprovah. It-tieni kundizzjoni hija marbuta ma' twaqqif sostanzjali tal-istrutturi straordinarju, tal-proċeduri straordinarji. Ħadna nota illi sottosegretarja tal-protezzjoni ċivili madu maċċandu il-funzjonijiet illi kellu qabel, iżda tiżist il-possibilità illi għas-sena li għaddejja nistaw natu dan l-inkarigu l-Uffiċċju tal-Protezzjoni Ċivili. Ġifieri bħalissa minx pożizzjoni definittiva. Meta jituna l-ewwel kundizzjonijiet tal-pjan reġjonali għanna ser nitolbu konferma l-autoritajiet reġjonali biex huma jgħidulna il-proċeduri mod partikolari dawk tal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali u dawk marbuta mal-proċeduri ta' tenders il-kol huma konformi mad direttiva tal-komunità hemm it-tielet kundizzjoni. Jiena jidil li hija kundizzjoni faċli tissolva, ġifiri, hekk kif l-awtoritajiet tal-kampanja jiċċertifikaw illi jkun hemm xi infiq l-awtorità ta' ġestjoni ser ikollha tikkonferma illi dak l-infiq li qed jiġi mitlub rimborsa għalihom huma koerenti mal-għanijiet tal-pjan. Huwa ovvju li wieħed jissaponi li fil-mument li l-awtoritajiet reġjonali ser jitolbuna biex aħna natuhom il-flus lura bħala rimbors dawn ikunu koerenti mal-anijiet tal-pjan. Grazzi. Grazzi dan l-istadju allura ser ngħaddu għall-interventi tal-petizzjonanti. Is-sur esposito għal żewġ minuti. Grazzi, u importanti li il-Parlament Ewropew jagħti attenzjoni permezz tal-Kumitat Peti li l-petizzjonijiet marbuta mal-emerġenza tal-iskar fil-kampanja, emerġenza li għadaddija bħalissa. Il-tentattif li naħbu għafna l-aħħar xhur huwa tentattiv illi ser falli. Kif qalu bosta mezzi ta' xandir fl-Ewropa u fl-Italja irridu nagħmlu xi ħaġa biex innaqsu l-ammont ta' skart bħal dawn il-15 sena ta' emerġenza huma biss klim. U l-membri tal-Parlament Ewropew semmu biss kliem fira fil-missjoni ta' inkjesta bejn 28-30 ta' april. Irridu jiġu motija fondi Ewropej wara li tieħdet il-sentenza tal-Qorti tal ġustizja li konna qed nagħmlu li għalija qabel kjoġbok taġġil daqsek għaliex l-interpreti għandhom diffikultà. Il-fondi ġew imwafqa grazzi għas sentenza tal-qorti tal-ġustizzja. Id-delegazzjoni tal-kumitat rat illi dik il-network xirqa illi aħna qegħdin nitolbu li tiġi mwettqa ma teżistix, għadha ma teżistix la fil-kampanja u lanqas fl-Italja. U għalhekk kif rajna f'dawn l-aħħar snin u f'bost okkażjonijiet fejn aħna stmajna aħna stmajna lejn l-aħħar meta eh, kif rajna fil-żjara li kien hemm komplejna nitkellmu dwar l inċenerment l-ħruq tal-iskart aktar ma naħlu enerġija, aktar ma naħarqu skart, aktar qed noħorġu fondi, nieħdu fondi mill-enerġija rinnovabbli qed ikomplu jkollhom iħallsu ċittadini mill-but tagħhom. Seba fil-mija tal-ispejjeż li qed iħallsu ċittadini għall-enerġija tal-elettriku tmur għall-inċeneraturi. Aħna imħasba wkoll illi hemm ċertu noqqosijiet fir-rapport ta' delegazzjoni skont il-pjan 2010-2013 id-direzzjoni illi aħna qegħdin intom qegħdin taġixxu eh, fija hija waħda żbaljata. Hemm ukoll l-impjanti ta' Salerno, Santa Maria Fossa. Il-President tal-Provinċja ta' Benevento qiegħed jitlob illi jkun hemm impjant ieħor. Din hija xi ħaġa assurda dan il-pjan jikser mhux biss id-direttiva 2016 imma anke l-aħħar direttiva dik tal-2008 li titkellem dwar il-prinċipju ta' ġerarkija fir-rimi tal-iskart. Din m'għandix tkun biss prinċipju imma hija waħda vinkolanti. Indikazzjonijiet tal-Kunsilli Romano mhux seri f'din id-direzzjoni. il-maġġoranza illi rebħet fl-aħħar elezzjoni reġjonali mhix ħaġa ġdida kif ġeluna nemnu. Rajna illi l-miżuri kollha li ttieħdu dan l-aħħar ittieħdu wara li kien ftejjin bejn il-gvern u r-reġjun. U minn illum jagħti gvern għar-reġjun huwa dak li qed jigverna l-pajjiż. għall-landfill ta' terzino ma sar xej fil-konfront ta' din il-landfill u min qal biex din min qal li din għandha tingħalaq ma' xej biex jarġa' jiftaħa. Rajna l-ċittadini kienu qegħdin jieħdu ritratti wkoll tal-landfill ta' terzino ma biddinniex ir-rotta ma rġajnix bejna dialogu. Imma qegħdin inkomplu naġiċu f'nuqqas ta' demokrazija. Mux vera li ċittadini kienu vitmi ta' xi sindromi kif jgħid ir-rapport. Huma fehmu il-filosofija tal-ħruq tal-iskart li għabbażi tagħhom kienu qegħdin jitwettqu l-pjani. Iċ-ċittadini għadhom ma nstemawx. Kien hemm ħafna gideb u llum ninsabu hawnhekk għaliex ma nistgħux u ruħna. Ir-raġuni reali tal-kriżi fil-kampanja hija rappresentata mir-rieda illi ikunem hemm l-inċineratur ta' ċerna. Qegħdin naraw illi hemm xi er marbuta ma' min imexxi dan l-impjant responsabiltajja tal-banek ukoll li taw il-fondi għal dan l-investiment. Aħna nirrikonoxxu illi dan ġi mibni minn arma ċittadini setaw semmaw leħinhom. Setaw jiksbu informazzjoni dwar kemm qed jiġu mħarsa regoli attwali. M'hemm xej illi qed dwar l-attività tal-kupru illi hija meħtieġa. Aħna nisħu li huma gravi id-dubji li għatanna dwar il-karatteristiċi tal-ħruq tal-iskart u dwar il-fdalijiet ta' sustanzi tossiċi li jista' jkun hemm. Jider illi qed tagħmel sens it-teżi illi dan l-impjant huwa tajjeb li għatem anka jekk għandna problemi seri marbuta mal-ambjent. Jiena qed nallega din in-nota marbuta mal-minuti illi kien hemm partikolari fil-Kunsil ta' ċerra. Diġà qabel ma beda jaħdem l-inċeneratur. Ir-reġun tal-kampanja qed tibat nota skont il-protokoll 0504 fejn palissa memx emendi ta' irkupru illi jiġġustifikaw ir-regola tal proibizzjoni fuq il-mera. Eddin nallegaw u koll id-dejta tal-arpak dwar l-osservatur tal-termovalorizzatur ta' ċerba. tista tala ek joġbok, għax ilek tmin minuti titkellem. Ser nispiċċa, nishtin nitlob skuza. 28 ta' marzu 2009 fiż żona ta' ċerra kien hemm limitu massimu ta' 35 jum fis-sena inqabes il-valur ta' 112 ġurnata. Mill-bidu tas-sena diġà kienu nqabżu bi 53 Jiena nixtieq ngħid li hawnhekk jieħu semm ukoll l-amministratur tal-impjant. Dan qed jirrappreżenta l-ċittadini u li ħatar il-kontrolluri wkoll. Fejn spiċċa l-istudju li kien hemm? Huwa possibbli li ngħidu l sindku ta' ċerra biex ineħħi dawn ir-rappreżentanti mill-kariga tagħhom u aħna nkomplu nħarsu il-liġijiet Ek joġbok, ftit ta' rispett, ser nispiċċa. L-aħħar sentenza, jgħid il-kellim. Aħna ser inkomplu noqogħdu attenti, ser inkomplu nagħmlu l-kontroll. Kellim minn qatal il-mikrofonu. Presidente, se noi veniamo da, da, dall'Italia fin qui a spese nostre. Signora President, aħna niġu mill-Italja sawnek unħalsu aħna u jina naħseb li huwa ġust anke jekk inkompli nirringrazzja l-Parlament li huwa ġust li aħna nesprimu l-opinjoni tagħna jkollna l-possibilità li ngħidu da kollu rdu ngħidu mingħajr ma toqgħod waqafna. Għaliex dan ilna ngħixuh għal bosta snin u mhux sew li ma tenix din l-opportunità. Aħna ma nagħmlux ma nieħdu sem fil-politika għaliex dak huwa l-kompitu tagħna biss Jina naqbel miegħek ma naħseb m'għandekx għalfejn toqgħod tisħaq dwar dan, aħna ninsabu hawnhekk għad dispozizjoni tal-petizzjonanti u naħseb irdu nuru il kulħadd illi aħna nsabu hawnhekk għad dispozizjoni tal-petizzjonanti kollha. U ma nistawx immorru, ma nistawx naqbżu l-aġenda li għanna, illi s-sir fis-sena, Umbat, ikun hemm suġġetti li rridu nitrattaw xar wara xar u bħalek hemm petizzjonanti mis-27 stat membru tal-Ewropa li jiġu hawnhekk u għandhom id-dritt illi aħna nisimgħuhom. U għal daqstant jiena naħseb illi sija fuq dan is-suġġett hija sija hija biżejjed. Jekk inti toqgħod titkellem għal 12 minuta, ovvjament ma nistgħux nisimgħu il kulħadd. Jien naħseb li huwa aktar meħtieġ illi inti titkellem fil-qosor fl-interess tiegħek taċ-ċittadini ta' kulħadd, inti iżżid l-elementi ġodda li aħna neħtieġu biex ikollok tweġibiet aktar xira, aktar marbuta mal-ħtiġijiet ta' din il-petizzjoni. Naħseb illi mhijiex xi ħaġa meħtieġa illi inti tiġi hawnhekk u toqgħod tagħmel dawn l-istqarrijiet kbar tiegħek. Jiena bħal dejjem nisma' l-kritika, jiena nipprova naqdi id-dmir tiegħi bl-aħjar mod, imma ovvjament mhux qed jirnexxieli u ħanipprova nirranġa l-affarijiet għanna Margarita Manieri. Grazzi, nixtieq nirringrazzja l President u il-Kumitat kollu tal-li li il-mikrofonu. Nishtiq nirringrazzja l-membri parlamentari kollha li ġew f'April fir reġun tal-kampanja għaliex huma rridu jaraw bajnejom imissu bidejhom ir-realtà tal-ġestjoni tal-iskart fir-reġun tagħna. Jiena dejjem nitkellem ċertu sempliċità, jiena naħseb illi s-sempliċità hija għażla li jiena qed nagħmel. U l-aktar jiena irrid inkun ċara. Aħna ngħidu illi m'hemmx trux akbar minn dak illi ma jridx jisma'. Sfortunatament din hija r-realtà tagħna, din hija r-realtà ta' żona illi aħna ġejjin minna. Il-petizzjoni illi qed tiġi preżentata dwar il-landfill ta' Terzinju fiha aktar minn 350 elf 3500 firma ta' persuni mir-reġun tagħna. Mill-2007 kien hemm l-ewwel proposta tal-Enfield ġewwa il-Park Nazzjonali tal-Vesuvju. Dan huwa sit illi l-Unjoni Ewropea stess irrikonoxxiet bħala sit ta' importanza għall unjoni Hija żona ta' protezzjoni speċjali bid-direttiva 92-43 CEE e. u deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea 613/CE. Dan il-post kellu diġa jiġi mħares kemm il-liġi Taljana kif ukoll mill-liġi Ewropea iżda bħalissa qegħdin naraw illi qed jintefa' skart mhux separat u mhux trattat minn qabel. Imma qegħdin naraw illi qiegħda titkabbar il-landfill illi hemm bħalissa. Qed tisimgħuni? Ma nafx qed tisimgħuni tajjeb tgħid il-kelliema. Diġà kien hemm tisħiħ mal-ġnub bil-siment biex ikunu jistaw jintefaw aktar, ikun jista' jintefa' aktar skart. U jiena f'dan il-punt nixtieq nirringrazzja lid delegazzjoni kollha illi f'April ġiet fir reġun tal-Kampanja u eh, nixtieq nirringrazzja wkoll il-President Mazzoni Nixten nirringrazzja li dottoressa Oken jekk qed ngħid tajjeb kun joma u wkoll il-membri l-oħra parlamentari. Dawk dak il luma qalu aħna naqblu miegħu għaliex aħna rridu illi ċiklu integrat tal-iskart jiġi amministrat kif għandu jkun skont il-liġijiet Ewropej u skont il-liġijiet Taljani. Għaliex aħna iċ-ċittadini ta' terzinu u iż-żoni periferali, aħna iċ-ċittadini tal-kampanja maħniex differenti miċ-ċittadini l-oħra. Aħna mhux ċittadini li dejjem inkunu ninsabu f'emerġenza, nixtieq ngħid xi ħaġa oħra. Ser naqbes il-ħin bi ftit. Għanna li l-Kunsillir Romano hawnhekk jiena nixtieq nitolbu. Dalodu il-gazzetta il-mattino ta' Napoli ippubblikat intervista l president tal-kampanja Kaldoro fejn Kaldoro hija jitlob illi jaġa jiġi proklamat, tarġa tiġi proklamata mill-ġdid l-emerġenza tal-iskar ġewwa l-kampanja. Jiena qed nittolbu qed nitlob nitolbok spiegazzjoni dwar din l-istqarrija tal-President tal-kampanja. Jekk u jaqbilx ma dak il intqal u dan u konformi ma dak il intqal hawnhekk dan il-kumitat. Grazzi, ser natu l-okkazjoni lill-Kunsillier biex iwieġeb. Grazzi, President. Jien ser niprofa inżom mal-ħin meta inwieġeb. Jiena ma nafx dwar din l-intervista. Ehm, è possibile dopo, adesso facciamo. Huwa possibbli li tintervjeni wara. Għaliex aħna fil-ħamsa irdu nagħlqu dan is-suġġett Naħseb li huwa fuqtu li nisimgħu lill kunsillier sakemm ma tridux li huwa ma jagħmilx intervent tiegħu. Jiena, jekk tridu nista' ma nħallex jitkellem il-kunsillier. Sar jitkellem il-kunsillier. Ma naftu dwar din l-intervista għaliex indalodu ma rajtx il-gazzetti. Ma naħsibx li din hija xi ħaġa possibbli jekk huwa għamelek dan mhux ħsieb tiegħi Din mhijiex l-istrateġija illi aħna qegħdin nippruvaw noħolqu din nippruvaw inwettqu fir-rigward tal-ġestjoni ta' ċiklu integrat tal- l-amministrazzjoni tal-iskart fir-reġjun tal-kampanja u probabbli l-intervista tirreferi għal xi ħaġa oħra. Jiġifieri għal problema serja wkoll marbuta mal-liġi 26 tal-2010 li bidlet l-intervent tal-liġi tal-1995 fl-2009. Jekk l-affarijiet jibqgħu hekk iċ-ċiklu sħiħ irid jgħaddi għal provinċi mill-ewwel ta' Jannar. Din hija xi ħaġa diffiċli illi titwettaq f'dawn l-erba' ħames illi fadal. Kien hemm bosta tal-bit min-naħa tal-provinċi illi aħna nipostponu b'sena oħra għaliex huma ma jinsabux f'kundizzjoni li jagħmlu amministrazzjoni sħiħa taċ-ċiklu bil-kumpaniji li għandhom disponibbli. U anke fiħdan lanċi jingħad illi huwa diffiċli li jkun hemm amministratur wieħed għaliex dan ma jaqbilx maħtiġijiet ta' ċittadini u għal effettività tas servizz. il-ħames provinċi illi illum bil-liġi huma artijiet tajbin għandhom pjan ta' ambitu bħal ħames kumpaniji provinċali. Dawn il-ħames kumpaniji provinċali għandhom il-pjanijiet tagħhom ukoll. l iskart separat il-ġbir separat tal-iskart għadhom qed jieħdu ħsibu il-Kunsilli Lokali għall-inqas għal sena oħra. Għaliex għal sena oħra għaliex bla dubju ta' xejn l-affarijiet li jintalbu minnaħa tal-petizzjonanti u kol minnaħa tal-dottor Manganaro, dottor Roma. U maffarijiet li aħna illum qegħdin namluwom. Jiġifieri tliet punti ewlenin biex aħna nibdew ġestjoni ordinarja huma huwa l-pjan tal-ġestjoni tal-iskart solidu urban, il-pjan tal-ġestjoni tal-iskart urban u il tal iskart urban u l pjan tal irkupru u jiena wkoll nżid il-pjan ta' protezzjoni tal-ilmijiet u il-pjan ta' l-emissjonijiet fl-atmosfera f'konformità ma' direttiva riċenti tal-Unjoni Ewropea li saqet issir liġi fl-Italja u ma' dawn il-ħames atti ta' programmazzjoni illi waslu għal approċċ sistemiku tal-ġestjoni tal-ambjent in ġenerali u ovvjament l-iskart huwa part importanti mill-ambjent għaliex nitkellmu dwar ir-kupru jekk bat ma nafux kif ser narmu dak li rridu nagħmlu l-kupru tiegħu minn dan il-punt vista tajjeb jew le aħna għadna fil-bidu tal-programmazzjoni. Dawn l-aħħar xarej għadġinna l-pass, iżda l-unika strument li sibna u għal-pjan reġjonali tal-rimi tal-iskar speċjali li huwa mqabbad mill-amra organ li entita' entità ta' riċerka tal-kampanja Aħna tlabna illi huma jaġġornaw id-data kwantitattiva li għandna bħalissa. Liġi tgħid illi dan irridu nagħmluh tagħna aħna ħser nagħmluh il-ġimgħa d-dieħla u ser nibdew ir-rotta twila ta' proċedura biex aħna nadottaw il-pjan fiħdan il-Kunsil Reġjonali. Iġifieri, biċċa minn minn din il-programmazzjoni li kellna diġà minnija u l-pjan tal-iskart speċjali huwa pjan importanti mhux biss għal kwantità enormi tal-iskart fil-kampanja li huwa daqs 10.000 tunellati kuljum. Hemm riskju illi l-iskart speċjali jiġi amministrat flimkien ma l-iskar solidu urban ma jkunx hemm separazzjoni tal-ġbir tas sorsi għaliex dawn jiġu klassifikati bħala simili u jinġabru flimkien u dan mhux tajjeb aħna rridu nisseparaw il-ġbir irrid ikollna impjanti ta' trattament tal-iskar speċjali li jkun wieħed differenti minn dak tal-iskar solidu urban ser inwieġeb fil-qosor u nala l-affariet li jintom għettu u maffariet li aħna naqblu maħħom l-aktar dwar il-ġestjoni komplessiva ta' dak li sar sissa. Ma nafx jekk aħna nisabux fil-kondizjonijiet biex nibdlu direzzjoni, naf illi qegħdin nippruvaw, jiena qed nipprova fi rigward ta' responsabilità li natatli, iżda sfortunatament u jiena ta' dan nieħu responsabilità bħalissa fir-reġun m'għandniex alternattivi biex aħna nlestu ċ ċiklu ta' ġestjoni u biex namlu żewġ impjanti ta' inċeneraturi ekoloġiċi f'Napli u f'Salerno. Dan qed ngħidu għaliex ir-reġun wara laqat talba tagħkom laqa li ġiet minant il-Kumitat Peti, reġun iddikjara illi u mhux ħaj jagħmel il-landfill ta' terzino. Nafu illi għanna 3 miljoni ta' metri kubi illi ridu nimlewhom b'mod ieħor 3 miljuni ta' metri kubi illi fil-pjan ġenerali tal-iskart dak illi ħallitinna protezzjoni ċivili mhux ser ikun mhux ser jibqgħu hemm. Nafu li dan ġiet trast trasformat fil-liġi 123 qabel kienet il-liġi design. Liġi tal-istat tgħid li hemm żewġ siti fejn nistgħu nagħmlu landfills, Valle della Masserija ġewwa Salerno u Kafa Vitiello fil-provinċja ta' Napli. Aħna qed ngħidu illi dawn ma rridux nagħmluhom għalli ġewwa Terzino diġà hemm żewġ landfills nafu li qed joħolqu ċertu skumdati skumditajiet għatem rapport kostanti mal awtoritajiet lokali ta' jo u ma' Azija. U fi rigward tal-Valle della Masserija diġa hemm l-endfil. Il-koll irdu kunu konxi ta' fatt partikolari illi l-proċess ta' ġbir separat huma proċessi li għandhom bżonn ta' ħafna ħin biex ibidlu id-drawiet ta' dak li jkun il-kultura għaliex aħna qegħdin nitrattaw ma' sintki illi palissa ma jinsabux kundizzjonijiet illi jifmu illi l-ġbir separat tal-iskart huwa il-punt ta' tluq wara kollox għaliex illum fir-reġun għandna aktar minn Mittej. kunsill illi ma jirnexxilhomx jikonvinċu li l-om infusom illi jridu jagħmlu ġbir separat tal-iskart, ovvjament nistgħu nadottaw il-miżuri kollha previsti mill-liġi. irridu napoġġaw il-Kunsill lokal, il-Kunsilli lokali bi pjanijiet ta' ġbir tal-iskart separat. Mhuwiex minnu illi aħna qegħdin nippruvaw namlu din il-ġirja biex niksbu l-flus, għaliex il-flus huma diġà riżorsi illi sejrin jintefqu biex jitwettaq dan il-pjan. Illum iżda nafu illi hemm dawn il-gżejjer ekoloġiċi u il-pjanijiet u tamir għal ġbir separat, iżda dawn jistaw jitwafqu għaliex ma nkunux fil-kondizjonijiet illi nigarantissu illi jitħalsu nispejjeż għaliex ir-reġun tal-kampanja ma tkunx tista' tagħti il-flus. U għalhekk hemm din iċertu attenzjoni fil-konfront tal-flus, mhux għax għaliex iridu l-flus biex nagħmlu impjanti oħra. Il-ġbir separat tal-iskart irid isir Dawn huma kollha affarijiet illi jirdu narawhom fiħdan għanijiet strateġiċi fuq medda medja ta' żmien. Jekk aħna ma nagħmlux dawn iż-żewġ landfills ta' Valle della Masserija u terzinju aħna illi niproduċu 7300 tunellati kuljum ta' skart għanna problema fuq medda qasira ta' żmien fil-kampanja u biex nindirizzaw din il-problema biex insolvuha b'mod parallel ma l-istrateġija komplessiva aħna qegħdin nippruvaw nirkupraw il-ħin illi diġà tlifna. Grazzi, konsillier il-kollega Jar. Ja, Dank, Frau Vorsitz. Ich wirklich ganz kurz. Grazie ħafna, Sena President Hanzur fil-qosor uh, ma dak li anka seħ fi zjara ta' delegazzjoni. Il-din diskussjoni dwar il- il-kampanja naħseb illi uh, tidher li hija sitwazzjoni diffiċli. il uh, jidher li passoltu il-medja uh, mek biex taħti nara l-diskussjonijiet minnaj ma sib lebda soluzzjoni. Il-soluzzjoni s-subuħa mid-dialogu. Kulħadd qed jgħid li eh, nqabżet il-frontiera lejn naħatija u nqabżu l-limiti, hemm bżonn li nkunu aktar trasparenti, li nkunu aktar disponibbli sabiex anka il-mistoqsijiet nkun nistgħu nindirizzaw anke b'mod xjentifiku. Hemm bżonn illi nsibu iktar mezzi trasparenti kif naħdmu Anka l-istrateġiji fuq uh, żmien qasir tal-management pereżempju li uh, taħdem mod sostenibbli anka fl-manager tal-iskar tridu uh, naħdmu fija um, din tiswina ħafna u importanti li nifukaw fuq dan il-qasam u hemm bżonn illi eh, anka dawn li balls naħdom in konsiderazzjoni u niddiskutu anka ma l-industrija. Nixen ringrazzja anka l-delegati għall-informazzjoni li tawna u naħseb li jagħmel sens illi jisiru dawn it-tip ta' zjarat sabiex ikun iservu bħala missjonijiet biex naraw verament il-fatti x'inhuma. il-maniġjar tal-iskart huwa importanti u rridu naraw kif insibu soluzzjonijiet li jkunu sostenibbli fuq żmien twil. Nisabu fl-ewwel konklużjoni tal-ewwel fażi ta' ħidma grazzi għal President Mazzoni u għal kollegi Taljani li kienu preżenti fl-Italja fil-kampanja. Aħna bdejna din l-ewwel fażi, dina minnija frabta mal rabta pozittiva mal-petizjonanti. Aħna jridu u b'mod pozittiv din il-parti tad dokumenti li kienet fundamentali hawnhekk biex aħna ntemmu din l-ewwel fażi ta' ħidma tagħna. Rridu nivverifikaw fix-xhur li ġejjin dak li qegħdin ngħidu bħalissa, imma lil kunsilli Romano nixtieq ngħidlu li għandna bżonn ta' xi ftit tal-koerenza fil-livelli kollha istituzzjonali. Nafu li fissu li ġejjin ser ikun dejjem ser namlu riferiment għal passat għal passat dejjem inqas, ma ser nirreferu dejjem għal ġejjini. Il-Parlament Nazzjonali, Senat ta' Repubblika, permezz ta' membru tal-Parlament minn Salerno, ġi approvat, ġew approvat żewġ emendi illi ipoġġu xi għal-ħidma tagħna. Aħna l-kordu nikkonsidraw ruħna parti minn din il-ħidma. Huwa tkellem dwar l-akwist ta' termovalorizzatur ta' ċerra. li jiswa 355 miljun, għamel referiment mhux biss għal fondi nazzjonali imma tkellem ukoll dwar il-fondi fas reġjonali. Jina, ngħidlek hekk għaliex fil-programmazzjoni ta' 3 biljun u 900 elf euro, 300 elf minnhom kienu allokati għall-iskart. Aħna nistgħu nużaw dak ir-riżorsi biex nixtru termovalorizaturi Iżda dan kien impenn li suppost kellu jieħdu l gvern u għalhekk irridu naħdmu id fit għaliex irdu nikkonvinċu l-ewwel nett il-membru parlamentari minn Salerno biex jirtira din l-emenda. Bżejjed taraw eh, x'intqal fil-kronaka. it-tininet, jekk napprovaw din il-fiduċa fis-senat, rajna illi kien hemm problemi marbuta mal-patt ta' stabilità għaliex iddaħħal element ieħor. Il-qegħdin nirriskjaw mhux biss il-5 miljuni rridu nirkupraw l-10 miljuni dwar il-programmazzjoni tal-2006-2007 ser jiġu blokkati l-atti kollha marbuta mal aħħar xhur mhux biss tal-fondi ordinarji ma tal-fondi komunitarji. Jiġifieri qegħdin nitilfu mill-impen tagħna fir-riżorsi li huma marbuta mal-kwistjoni li inti qed titkellem dwarha, ġifieri l-kupru. L-affarijiet li ntqalu huma żewġ kwistjonijiet illi meta inti qbad l-ajruplanu ġejt hawnhekk ġewwa Brussell huma żewġ kwistjonijiet illi saħħew fis-Senat Taljan. Aħna irridu nevitaw illi noqogħdu inħawdu lin-nies f'Napli ngħidu dan din il-logħba ta' tliet karti Aħna irdu nħorġu darba l dejjem minn din is-sitwazzjoni u ma naġawx noqogħdu niġi hawnhekk fi Brussell u noqogħdu nirrakkontaw din il-ġraja kif inna nagħmlu għal dawn l-aħħar xar snin. Grazzi ħafna, Signor President, jiena ħanitkellem fil-qosor ħafna. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid li kien hemm uh, fażi drammatika ħafna fuq din kwistjoni tal-iskart. L-assessur Romano anka l-aħħar darba li kien ġie kien għalinna u serħinna rasna li ju ħajappoġġana bisħieħ, però xi kultant il- um, Volanta rrida tajba tiegħu mhix biżejjed. Jiena nixtieq ngħid xi ħaġa żgħira fuq uh, ir-rapport tal-petizzjonanti. Ma nistawx ngħidu illi dan ir-rapport mhuwiex fotokopja ta' dak illi delegazzjoni rat meta żaret il-kampanja wa ovvju li rridu nirriflettu daqsxejn dwar ċiklu integrat tal- l-iskart tal-depozitu tal-iskart, tal-ġestjoni tal-iskart li forsi aħna nsejn xejn. Kif qalet waħda mill petit Tizzjonanti, qalet li tixtieq li tħossa ċittadina tal-Unjoni Ewropea, ċittadina Taljana normali u dan huwa dak li nixtieq nitlob jiena wkoll. Jiena naħseb ukoll li l-amministrazzjoni reġjonali kif għadu kemm qal il-kollega ma naħsibx li ħajjistgħu joqogħdu jkomplu jmexxu dan il-fenomenu billi joqogħdu jħarsu dejjem warahom, nittamaw li dejjem joqogħdu jħarsu l qudiem mhux lura. Aziz, Sur Romano, jina naf li inti persuna serja, persuna li tuħu l-affarijiet bis-serjetà. Aħna u koll li tqajna fuq livell bilaterali, jina darba f'dan il-kumitat nixtieq nawguralek xogħol Tajjeb, grazzi ħafna naf l-assessur Romano ħajitlaq, ħajkolli jitlaq u allura ħna ħankomplu mbagħad settembru fid-diskussjoni. Il-kollega Okrek jaġaba. Iva, naqbel aħjar nkomplu f'settembru, però jina nixtieq ngħid illi Hemm żewġ affarijiet li rridu ngħidu r-ramwan. L-ewwel nett komunikazzjoni aħjar ma tiswilna xejn. Din tiddependi biss fuq rida tajba. Dak li qal Peter Jar jiena nappoġġah bissier dak kien punt importanti ħafna aħna sfortunatament. Ma rajniex li kien hemm komunikazzjoni bejn żewġ naħat u vera kien hemm trattament ħażin ta' dawk li kienu qegħdin ibatu minħabba din is-sitwazzjoni. Din tista' titjib żgur li tista' titjib. U jiena nixtieq li summa naħa tal-Kummissjoni jekk huma għandhomx l-intenzjoni illi din il-ġerarkija tal-iskart jidu bis-serjetà minħabba li meta s-sesmajna u dak illi rajna jista' jkun kollox eh, astrat, però meta verament inħarsu lej il-pjanijiet tal-inċinerazzjoni, eh, aħna rajna mizjara tagħna li huma kien jistgħu jaqbdu u jaħarqu kollox u aħna nafu mill-esperjenza tagħna fid-Danimarka li ma tistax taħraq kollox. Anka eh, jekk pereżempju titfa' xi element li jista' jinħaraq u jkollhom jew ħallat elementi ieħor Eh, tista' tkun eh, kolla effetti negattivi ħafna. Jiena nittama lura li l-Kummissjoni tista' tiftaħajni għajnija daqsxejn iktar u nixtieq li insaqsi ħalli forsi konna xi ftit idea tal-modelli li tkunu adattati fil-bliet l-oħrajn, kif jieħdu jihdossib din il-problema fil-bliet l-oħrajn, ħalli bekk naraw kif l-affarijiet jistaw jissolvew, mux naqbdu narmu kif ġiġi fej rridu. Il-kollega del tixtieq titkellem? Iva, nixtieq nitkellem. Nixtieq l għonet nirringrazzja lill kollegi kollha tax-xogħol kollu li għamlu tansibi fuq dan ir-rapport. Naħseb li huwa rapport tajjeb ħafna u verament eh, ħasadna l-materjal u l-informazzjoni li hemm f'dan ir-rapport li għandna sitwazzjoni fejn il-misbliet huma kontrollati mill-armata, il-delegazzjoni u korratum l-affarijiet bajnija stess u li l-ħin kollu aħna qegħdin nisimgħu li jixtiequ li jsir progress xorta waħda eh, il rwol ta' kontroll tal-armata ħajibqa' sejjer sas-sena d-dieħla. U anka pjuttost ħasad informazzjoni dwar l-iskart, pero jina naħseb li din hija anka minħabba l-amministrazzjoni ta' qabel u għandi mistoqsija wkoll dwar il-fatt li aħna qalulna illi dwar il-fondi wkoll hemm xi pjan ġdid ma nafx hekk dan ittieħed xi konsiderazzjoni jiena eh, naf dak li smajt, dak li għandu xaqsam reviżjoni tad direttiva tal-iskart u Dak għandu x'jaqsam ir-reviżjoni tad-direttiva tal-iskart. Din hija mistennija sada u jiena ma smajt xejn illum illi dak li aħna din nitkellmu dwar illum hija jaqbel ma dan il-pjan ta' reviżjoni. Aħna din nisimgħu illum u rajna mir-rapporti li ċertu aspetti prinċipali tal-ġizvazzjoni ma kienux irrispettati u lanqas ma smajt millum jiena suġġeriment ċar illi hemm xi mod ta' kif nistgħu noħorġu minn din is-sitwazzjoni. Jiena naħseb li aħna ma nistgħux ikonna sitwazzjoni li minħabba li kienet daqshekk ħażina s-sitwazzjoni issa nejdu mela memx tagħmel minħabba li verament hija situazzjoni diżastruża ma jistax ikun. Aħna verament rridu nieħdu pożizzjoni, rridu ngħidu li aħna rridu nikkontrollu is-sitwazzjoni kif suppost. Ma nistgħux sempliċement nqogħdu ngħidu iva l-Kummissjoni tixtieq tagħmel xi ħaġa mbagħad ma jsir xejn. Speċjalment meta eh, nafu li hemm dan il-ksur tant eh, ovvju. Rajna koll fl-ħar tal-paġna numru 10 li f'dak l-għandu xaqsam l-inċeneraturi, impjanti taħroq tal-iskart, ġifieri, huwa illi ma jimxux skont l-istandard tal-leġislazzjoni, però e, skont il-leġislazzjoni, il-direttiva fil-fat 85-337 hemm ċertu permessi u ċertu standards li għandhom ikunu rispettati. Jiena ma nistax naqbatu nibdin kamra fil-ġinin kif irrid. Irridu naraw li dawn il-problemi insibu soluzzjoni għalihom aħna għandna bżonn tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet u aħna bżonn li inkomplu għaddejjem dan id-dibattitu f'Settembru. Grazzi. Grazzi ħafna, issa nixtieq illi nagħti l-opportunità sabiex għal konklużjonijiet ta' petizzjoni ieħor. Jiena xtaqt ngħid xi ħaġa oħra. Jien ma nsibx li aħna din nitkellmu b'mod reali meta ngħidu li sabiex aħna nsolvu l-problema tal-kampanja aħna rridu nibnu żewġ impjanti ta' tal-iskart. Inti biex tibni żewġ inċineraturi għandek bżonn xi sitt snin, seba' snin, però żgur illi din hija xi ħaġa li ħadħadilna ħafna ħin. Jiena naħseb li hemm bżonn li nibdew illum, nibdew illi billi niġbru l-iskart b'mod differenzjat billi nużaw l-iskart għal kompost pereżempju. Minħabba li biex aħna naqbdu nibnu impjanti ta' Depożizzjoni tal-iskart alternattiv. Għanna bżon ta' xi miljuni ta' euro. Jiena naħseb li minn flok aħjar naqbdu u nużaw l-impjanti li diġà jeżistu fil-kampanja tas CDR li huma parti li qed jiffurmaw daw l-ekopalle, dekk imsejħa ekopalle, u qegħdin eh, jintremew u dim il-bibin ta' djar tan-nies. U n-nis mitlufum għas jafu xħajabdu jgħamlu, minn fej ħajabdu jibdew. Jiena naħseb li hemm bżonn ta' pjan preċis ħalli aħna nibnu miżbiet u inċeneraturi kif hemm bżonn allura aħna nitolbu lill-Ewropa illi dawn il-flus jintbatulna, ħajjaslulna. Però sabiex aħna nibnu dan iċ-ċiklu ta' skart li ilna nħamp u fuq u għal dawn l-aħħar sitt seba' snin. Jekk xi ħadd f'dan ir-reġun fil-kampanja kien sema lil dawk il-boloħ li kienu qed jipruvaw jiddefendew l-art taħħom zgur li ma konniex insibu ruħna f'dan is-sitwazzjoni. L-assessore Romano, biex inkun sinċir, naħseb li forsi wara aħjar persuna tad dinja jista' jkun, però aħna ma nistgħux nassumu illi il-klim tiegħu jgħat permess tal-klim tiegħu jgħat jessumi responsabilità ta' 7 miljuni ta' persuni li jgħixu fil-kampanja, din m'għandix tkun xi ħaġa li titħalla f'idejn persuna waħda biss, allura aħna nittamaw li tkun applikata d-direttiva ta' Haws li tgħid li f'dak għandu x'jaqsam il-ħruq tal-iskart. Hemm bżonn li dan ikun deċiż fil-komunità. Il-komunità u l-popolazzjonijiet lokali ma kellhom l-opportunità li jiddeċidu fuq ix-xejn. U allura għal darbaħna nistieden lill-Kummissjoni Ewropea li President Mazzoni jekk joġoba fi 11 ta' bil-lejl tmorru Kjajano, aħna ġejjin mill-Kumitat ta' Kjajano, morru pruvaw orqdu f'dar li ma tkun f'Kjajano hemm 250,000 persuna illi flaxija ma jistawx jorqdu minħabba li hemm mintina tal-biża. iva, eh, jina, kena petizzjoni oħra Nittama li f'Settembru jkollna l-opportunità sabiex nitkellmu dwar din il-petizzjoni, però l-Ewropa għandha tibat sinjal b'saħħtu. Jekk l-assessur Romane verament jrid jassumi responsabilità irrit jibda billi jimplementa liġi reġjonali li permezz tagħha mbagħad l-iskart industrijali mill-ewwel jipprova jitnaqqas. L-Ewropa tgħid li hemm l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u ħafna metodi oħrajn. Però mbagħad l-aħħar alternattiva huma l-impjanti tal ħru Aħna naħdbu bil-kontra, nibdew bil-impjanti tal-ħruq, bl-inċeneraturi. U taħt dawn l-impjanti m'hemm l-ebda mod ieħor ta' tal-ġestjoni tal-eskart u dawn kienu impjanti illi inbnew mill-kamorra b'tunnellati ta' element eh, li jista' jagħmel dannu għall-ambjent u eh, dan kien kienet xi ħaġa li mbniet fl-ikbar, fl-iktar zona importanti u hemm sitt starijiet ukoll f'dan iż-żona. M'għandhom mhumiex iktar il-bot minn żewġ kilometri u nofs minn din il-misma nisbla ta' kjajjano. Jena nishtiq nifhem ħabba li qatt ma stajna nifmu. Li ma kienu il-kriterji għal dan. Skużani, skużani li qed nitkellem u vera telat li rasi, però ħani għafaw tibżax. Jiena nixtieq nintemm id-diskors tiegħi bl-aħħar klim li kien għal is Romano. U għal li aħna ħanżidu il il-li jem fil-Kjajano Terzino Terzino edha, eżatta taħt il-Vesuvio, dik li dejjem taraw fuq il-karta, fuq il-postcards tal-reġun tagħna, aħna nejdu ngħidu fejju għot joqgħod jgħidulna kemm kemm sabiħ Naplu, kemm sabiħ il-Vesuvio, però għandu l-pjan li jżid u jkabbar ukoll il-miżbliet dejjer djar tan-nies taħt il-Vesuvio f'postijiet oħrajn li huma wirt patrimonjali tal-UNESCO. Jien ma naħsibx li dan huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu naħdmu fuq dan ir-rapport u bekk niżguraw li ċ-ċittadini ma jibqgħux isofru. Grazzi ħafna nixtieq eh, illi ngħidlek illi dak l-affarijiet li inti qed tista' dwar il-kliem l-assessur Romano ħajkun jaf bihom minħabba il-minuti bil-miktub u l-assessur Romana prova jwieġeb il-mistoqsijiet tal-petizzjonanti illi tkellmu. Jiena naħseb li forsi jkun jista' jagħtik tweġiba minħabba li xi ftit mill-affarijiet li qal ma kinux forsi ma waslux kif xtaqu. Jiena naħseb li ħafna mill-affarijiet li edna llum skur li l-kollegi minnħa tal-Kummissjoni jistgħu jiġbruhom bħala pulti mbagħad għom femendi u mbagħad f'6 ta' Settembru aħna ndaħluhom fid-dokument li mbagħad ħanippruvaw napprovaw fl-aħħar ta' Settembru. Ħalli mbagħad nippruvaw irressu qoddim il-Kummissjoni Eżekuttiva. Issa aħna smajna li minnaħa tal-Kummissjoni Eżekuttiva issa ħajkun hemm rendi kont dettaljat tal-avvenimenti kollha kif ġraw, però jiena jkolli ngħid li ħa nitlob għal konfront ieħor bil-miktub dwar dan is-suġġett minħabba li dan huwa suġġett illi interessana ħafna, speċjalment jinteressana l-perspettiva tal-Kummissjoni, l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar dak illi aħna għamilna verifika tiegħu dwar dak illi huwa eh, il-situazzjoni li hija situazzjoni bħalissa dwar dak illi jista' jiġri minħabba li dak illi ġara u dak illi ma sex fil-passat diġa huwa ċar fis-sentenza illi tgħid kemm tgħid biċċar kemm kien hemm ksur kontra r-regoli ma naħsibx li hemm għalfejn noqogħdu ngħidu ħafna iktar minn hekk. Ġifieri aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu intervent nippruvaw nagħmlu valwazzjoni ta' dak li seta' jsir ta' dak li jista' jsir u nippruvaw ukoll nagħmlu nresqu tweġiba skont l-obbligu illi hemm bżonn. allura forsi nixtieq nitlob ukoll li jkun hemm iktar kjarifiki li jiżdiedu ma' dan id-dokument li għandu jkun ipprovat sal aħar ta' Settembru. Nirringrazzja kulħadd u nixsa nagħlaq dan il-punt fuq l-aġenda u ngħaddi għal punt li jmiss. minħabba illi għed eh, din tard ħafna nixtieq illi nibdlu daqxejn l-agenda. Għanna l-punt numru 16 li mamlebda ċittadini għati rappresenta dan il-punt fil-waqt il-punti l-oħrajn għanna petizjonanti prezenti. Allura nixtieq li nibdel dawn il-punti fuq l-agenda ħalli nagħti daqsxejn ta' vantaġġ għal dawk iċ-ċittadini li ġewwa għek sabiex jitkellmu. Jekk mamlebda oġġezzjoni nixtieq ngħaddi immedjatament issa sabiex niftaħ id-diskussjoni fuq il- petizzjonant fuq il-petizzjoni tan numru 17 li ppreżentata mis sur Hernando Mennella Fissem Federal Bergi Zola Minori. Nishti illi mill-ewel nagħtih l-opportunità sabiex jitkellem sabiex iżid element elementi ġodda mal-petizzjoni li diġa ressa. Kif għettilkom, il-petizzjoni nafu xinu għas-sujġet taħħa, issa jekk hemm xi affarijiet oħra li inti tixtieq tgħid sabiex il-Kummissjoni Eżekuttiva tkun tista' tirrifletti dwarhom jekk jogħġbok. Nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew, il-Kumitat tal-Opportunità illi qed titina. Il-Federal Bergi żola minori tirrappreżenta għaqda ta' lukandiri illi jinsabu fil-gżejjer żar taljani li llum il-ġurnata qegħdin naraw li għandhom l-attività ta' ħidma tagħhom illi hija friskju minħabba l-kriżi. Il-petizzjoni jaffasla skont il-proġett tal-privatizzazzjoni tal-grupp Tirrenja. Aħna konna poġġejna mistoqsija l-Komissjoni l parlament għaliex ħafna minn dawn ir-regoli ma nistgħux nieħduhom in konsiderazzjoni għaliex ma setgħux jiġu operati minħabba li mhumiex produttivi b'mod ekonomiku. Per eżempju, gżejjer bħal Ventotene, Ponza, il-gżira ta' Ġilio. Hemmhekk m'hemm l-ebda kopertura ekonomika. Aħna ridna nagħmlu l-petizzjoni tagħna bil-miżuri illi l-autorità tal-kompetizzjoni tar Repubblika Taljana ħarġet fir-rigward ta' servizzi marittimi fil-Golf ta' Napoli għaliex kien hemm ksur tal-artiklu 81 tal-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Dak li għandu xaqsam il-kompetittività. Jiena nixtieq nagħti lill-Kummissjoni lill-Parlament il-miżuri tal-awtorità li tikkontrolla l-kompetittività. Aħna irċevejna mill-Parlament Ewropew it-tweġiba tal-Kummissjoni Ewropea li irċevit ġiet irċevuta fil-11 ta' Mejju 2010. Din tirrifjuta tħassib tagħna biex ngħidu hekk, imma tisħaq dwar xi ħaġa importanti fl-aħħar biċċa. Ġib dak l-għandu x'jaqsam il-liġi tal-Unjoni Ewropea l-istat membru għandu prerogativi kollha neċessarji biex iħares it-territorju tiegħu. Jiena nixtieq ngħid li għall-istat l-istat taljan għandu iħares territorju tiegħu għal spiss huwa ma jħarsux. Issa ir-rappreżentant tal-Kummissjoni, Dottor Giovanni Mendola. Grazzi, Signor President, anka jien ser nagħmel xi kummenti għabbażi ta' dak li intqal issa mill-petizzjonanti. Il-petizzjoni hija dwar is-servizz pubbliku ta' trasport marittimu bejn il-gżejjer liktar dawk minuri. Fil-petizzjoni jintalab biex il-Kummissjoni ikolla kontroll fuq il-liberalizzazzjoni ta' servizzi pubbliċi fl-Italja u tintervjeni wkoll dak l-għandu xaqsam l-organizzazzjoni ta' servizzi pubbliċi skont xi suġġerimenti illi jinsabu fil-petizzjoni nefisa. Dwar dan il-punt, il-Kummissjoni tara illi hemm ħaġa partikolari, jiġifieri l-istati membri huma liberi huma ħilsa illi jorganizzaw is-servizzi illi huma jħossu li huma meħtieġa. Jorganizzawhom bil-mod u bil-daqs li huma jaħsbu li huwa xieraq Ġifieri jekk stat membru jħoss illi il-konnessjonijiet bejn gżira partikolari jridu jkunu kollegamenti kuljum jew inkella bil-bastimenti illi ħaffu huma jek jistgħu jagħmlu. Iżda il-Kummissjoni ma timponi fuq l-Istati membri biex dawn jizguraw dan is-servizz pubbliċi, ġifiri l-istat membru u għahieles illi jagħmel dan is-servizz li jorganizzah, imma l-Kummissjoni minnaħa tagħha ma tistax timponi xi standards ta' servizz pubbliku u dawn l-standards fil-liġi komunitarja ma jeżistux illum. Ġifiri, il-libertà tal-istat membru hija fuq żewġ naħat kif torganizza servizz imma jekk tagħmlux dan is-servizz jekk tipprovdix jew jekk ma tipprovdix. Dak illi dik li tgħid il-liġi komunitarja hija illi s-servizz pubbliku jiġi żgurat biex jiġi mħares il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni. Fir l-operaturi ta' servizz pubbliku illi jiddeċidih l-istat membru stess jiġi mażul permezz ta' xi tender biex jiġi żgurat li jkun hemm aċċess indaqs għal dawk illi jkunu jridu jipprovdu servizz. Jekk l-Istat membru jara illi m'hemmx biżejjed kompetizzjoni biex ikun hemm din il-konnessjoni, l-Istat membru jgħaddi jagħmel tender u permezz ta' din it-tender jażel dak l-operatur illi bl-inqas pejjeż sejjer joffri dan is-servizz illi jkun sabilit mill-awtorità jew inkella servizz ta' l ola standard f'konformità mal rizorsi illi jkun hemm allokati. Jiena nibża illi l-elementi tal-petizzjoni illi minna ħajstednu l-Kummissjoni biex tintervjeni fuq kif jiġu organizzati trasport pubbliku marittimu fl-Italja u minnaħa l-oħra biex ma' timponix il-liberalizzazzjoni dawn huma elementi jew eh, li jinsabu lilin mill-liġi Ewropea jew inkella jitolbu biex jintervjenu fejn il-Kommissjoni ma tistax tintervjeni. Għaw interventi minn ħatakom? Mela allura ser nagħmel xi kummenti jiena jew inkella xi mistoqsija li rappreżentant tal-Kummissjoni għaliex hawn xi punti ta' dubju illi diġà kont tkellim dwaru meta jiena rajt id-dokument bil-miktub li batet il komissjoni ma li issa qegħdin jarġgħu ifedġu meta qed nisma' li rappresentant tal-Kummissjoni. L-ewwel net. Ma nafx jekk eh, il-petizzjoni forsi tfassliġ b'mod ambigwu imma jiena rċevejt eh, jiena ħadd impressjoni differenti dak li għandu x'jaqsam it-talbiet tal-petizzjonant huwa eh, mhux qed jitlob il komissjoni kummissjoni intervjeni Imma qed jitlob il-Kummissjoni jekk il-metodu, jekk l-ipotesi ta' regolamentazzjoni tas servizz ta' trasport meħtieġ l-Italja għandha f'moħħa li twetta permezz ta' din il-privatizzazzjoni jekk dan kollu iwiġibx għal-regoli illi ġew mwafqa mill dak li għandu x'jaqsam il-koeżjoni soċjali u territorjali u jekk iġuġ imħarsa dawk iċ-ċittadini illi qegħdin jgħixu emarġinati u jinsabu fi żvantaġġ. Jiena nixtieq nisħaq dwar dan l-aspett għaliex dwar dan is-suġġett qegħdin nitkellmu wkoll fil-Kumitat Affarijiet Reġjonali. Il-braħt l-ula diskutejna opinjoni fil-Kumitat Reġi fejn aħna din nitolbu l kummissjoni għandi kopja ta' dan l-abbozz ta' opinjoni aħna qegħdin nitolbu lill kummissjoni fl-ambitu tal-politika marittima tagħha, fl-ambitu tad-definizzjoni tal-politika marittima integrata, qegħdin nitolbuha biex hija tagħti l-attenzjoni l-iktar fuq il-ħtieġa illi jiġi garantit il-rispett ta' dawn id-drittijiet ta' ċittadini illi huma żvantaġġati. Jiġifieri tkompli tinsisti sakemm ikun hemm il-mobilità tal-passiġġieri u tal-prodotti sakemm din tiġi konsidrata u tingħata l-ispazju xira fil-politika tal-suq intern għaliex hija tagħmel parti minnu, ġifieri hemm xi kompetenza ewlenija. Qegħdin nitolbu wkoll illi jiġi promos trasport marittimu, il-kabotaġġ biex ikun hemm konnessjonijiet aħjar bejn il-gżejjer u l-bnadi fil-periferija. Il-Kumitat Reġi edha tiddiskuti dan il-dokument, edha tipprova tipproponi lill-Kummissjoni u ma naħsibx illi dan imullilin lilin mill-kompiti tal-Kummissjoni Eżekuttiva. Nixtieq ukoll kjeriment. Għaliex minnaħa qegħdin ngħidu illi din mhix kompetenza tal-Kumitat ma taqax taħt il-kompetenzi tal-liġi komunitarja. Imma, bl-istess mod, f'dan id-dokumenti li natanna, għedin nitkelmu dwar intervent tal-Kummissjoni illi fetħet proċedura taksur illi ma nafux xinu il-riżultat tagħha. Għaliex azzjoni minnaħta tal-Italja frabta ma din il-kwistjoni speċifika ma ħarsitx il-liġi komunitarja u inkella ek et nissaponu illi infetħet proċedura ta' ksur. Fl-aħħar net nixtieq nistaqsik eh, il-Kummissjoni f'dan dokument titkellem dwar operazzjoni dwar proċedura ta' privatizzazzjoni illi hemm fl-Italja illi twieġeb fil-prinċipji tagħha għal regoli illi l-Unjoni Ewropea qed tipprova prova daħħal fl-istati kollha permess tal promozzjoni tal-proċess ta' liberalizzazzjoni. Iżda, dan għadu ma ġiex approvat ma natax l-autorizzazzjoni minnaħa tal-Komissjoni stess. Ija għanda kull evalwazzjoni dwar responsabilità ta' dan is-suġġett wara l-eżami tal-atti marbuta mal-proċedura ta' privatizzazzjoni illi l-Italja suppost sejra tagħmel. Ġifier hemm xi kontradizzjonijiet fil-dokument u anke bejn id-dokument u dak li qed inti. Għaliex inti ċħat kull profil ta' kompetenza li għandha l-Kummissjoni fir rigward ta' dan is-suġġett. Iżda il-Kumitat tagħna għandu dmir illi jitratta din il-kwistjoni għaliex qed jitpoġġa friskju id-dritt fundamentali taċ ċittadini Ewropej jista' jkun li huma ma jkollhomx il-garanzija ta' dik il-mobilità li hija funzjoni essenzjali minima ta' dritt ta' ċittadinanza Ewropea. U ma naħsibx li l-Kummissjoni tista' taqbad u twarrab din it-talba. Forsi tixti tiċċara l-affarijiet jew inkella trid illi tipposponi kollox għal dokument. Le, titkellem issa. Ser nagħmel xi preċiżazzjoni teknika. It-talba ta' verifika dwar konformità mal-liġijiet tal-operazzjoni ta' privatizzazzjoni tal-grupp Tirrenja fil-rigward tal-protezzjoni tal-ħtiġijiet ta' mobilità tal-passiġġieri din hija talba li mill-punt di vista tagħna mm, m'għandix bażi għaliex m'hemmx liġijiet komunitarji dwar il-mobilità minima tal-passiġġieri. Iġifieri, fi ftit kliem, jiena nixtieq kompli nitkellem dwar dak li kont qed ngħid qabel. L-istat, l-istat membru jista fid diskrezzjoni tiegħu jgħid jiena ma rridx niżgura laqqas illi jkun hemm servizz minimu għal xi gżira partikolari. U eżempji bħal dawn diġa hemm, pereżempju, aħna spiss nirċievu rapporti eh, meta servizz pubbliku jkun qiegħed jinterferixxi mal l-offerta libera tas-suq. Iżda, fil-konfront ta' dan ir-rapporti naraw sitwazzjonijiet bħal dawn illi ma jkunx qegħdin jiksru liġi komunitarja. Għaliex illum ma fijiex liġi ta' dan it-tip. Il-liġi komunitarja minnaħa l-oħra għandha regolament u fija prinċipji ġenerali dwar l-implementazzjoni tas suq intern l-iktar dak li għandu xaqsam is suq intern tas servizzi ta' trasport marittimu. U l-Italja ma ħarsitx dawn ir-regoli u għalhekk il-Kummissjoni fetħet inkjesta għadha mhix ikkonsidrata bħala proċedura ta' ksur għaliex għadna fl-opinjoni fil-fażi tal-opinjoni motivata. Fl-aħħar tal-2008 skadew il-kontratti ta' servizz pubbliku tal-grupp Terrenja u l-Kummissjoni stenniet illi fis-sur ta' wara ikun hemm xi appalti. Iżda din maġrat u għalhekk infetħet l-inkjesta infetħed mod formali proċedura ta' ksur iżda jekk kif wedew l-awtoritajiet taljani ma jkunx hemm tenders allura ħadd infetaħ il-proċedura ta' ksur. M'hemmx liġijiet oħra. Jiena nista' nifhem il-pożizzjoni tiegħek, pożizzjoni politika tiegħek dwar il-linja ta' politika ta' trasporti. Għaliex tista' tkun marbuta aktar ma' dan l-aspett. Dan jista' jsib resistenza minn tal-Istati Membri imma huwa aspett li jridu nieħdu in konsiderazzjoni iżda llum ma jinsabx hemmhekk. Ħsibt illi kien hemm xi parti li tgħid iridu jiġu rispettati s-servizzi pubbliċi minimi essenzjali għaliex din tisab ukoll fid ta' servizzi dan id-dmir nagħta l-Unjoni Ewropea. Imma il fat li inti qed tgħid li le jiena mhux ser noqgħod niddubita dwar l-arfin tiegħek tal-liġi komunitarja. Imma iva iġenni biex nistaqsi b'mod dirett lill-Kummissjoni Ewropea permesta ta' mistoqsija biex nitlob jekk tneħħiġ din il-parti ta' direttiva ta' servizzi li tobbliga lill unjoni Ewropea biex tigarantixxi is-servizz minimu essenzjali għaliex meta inti tgħidli l-istat ikun jista' jiddeċidi illi inneħħi totalment il-konnessjonijiet ma' parti partikolari tal-art naħseb illi inti qed tgħidli Anzi, inti qed tgħidli xi ħaġa b'saħħitha immens illi sa fejn fien jidher qed poġġi f'konflitt dak li jgħid trattat u dawk li jgħidu direttivi applikattivi li ġew warajna naħseb li din il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa, irdu nħalluha miftuħa. U bħala segwitu jiena ser nagħmel evalwazzjoni, ser nitlob evalwazzjoni ħadd tal-kollegi fil-laqgħa li jmiss tal-koordinaturi. Jekk il-petizzjonant irrid wieġeb iva fil-qosor jekk jogħġbok. u mbagħad ngħaddu l-punt li jmiss. Aħna maħniex kontra liberalizzazzjoni, aħna imprenditori privati u koll, aħna rridu li jiġi garantiti dritt ta' ċittadini tal-gżejjer minuri taljani, għalix naħseb li din tista' tkun problema marbuta ma' izzo, ma' gżejjer żgħar oħra fl-Unjoni Ewropea mhux taljani. Il-Kummissjoni f'ċertu setturi partikolari ikkundannat l-Istat Taljan biex huwa jnaqqas xi servizzi, iżda dan wassar għal aktar konċentrazzjoni ta' servizzi. Jekk naraw pereżempju ir-rotta Napli Kapri qabel kien hemm il-kompetizzjoni imma issa hemm amministratur privat wieħed. Grazzi. Va bene, quindi eh, per ora chiudo. Eh, u dibattitu huwa possibbli li ngħaddu l-miżuri tal-awtorità tal-garanzija lill-Kummissjoni għaliex jidher illi kien hemm xi ksur ta' trattat min-naħa tal-protettur Taljan. Tajjeb wis se niposponu kollox għas sessjoni ta' settembru u li jekk m'hemm l-ebda oġġezzjoni se ninfasslu din il-mistoqsija orali bid-dibattitu wkoll li segwi wara. Se ngħadu punt li jmiss La petizione scritta al punto 18 presentata. Il-petizzjoni f'punt numru 18 minn ċittadin Irlandiż se jitkellem dwarha John Max li jinsab preżenti hawnhekk. Huwa rappreżentanza tal-Assoċjazzjoni Friends of Pensons Harbour. Hekk jogħġbok. Thank you, Madam Chair. Grazie, Signor President tisliet minn Cornwall li għed fil- um, fil-beach ta' Penance Harbor. Jiena minn Penance Ans, minn Penance Ans. Ewija belt mal-bahar, binjiet eleganti, ambjenza biħafna, b'ammont ta' turisti kull sena. U dan kollu hija meddet il-Cornell Council irid jonfoq il-fondi tal-Unjoni Ewropea sabiex jibni ehm, żvilupp li huwa simili ta' żona industrijali imma f'nofs il-seafront historiku tagħna. Jekk dan isseħ dan ser eh, jeqret bajja li hija verament tal-qalbna u ser eh, taffetwa wkoll is-South Pier illi huwa wieħed mill-pontijiet storiċi tal-Renju Unit u partijiet minna jmorru lura anka sa sena 1300. l u jidher li ser kun fih ser jedet ukoll eh, l-art deko li għanna hemm ukoll uh, latiħor uh, m'hemmx latiħor ieħor iktar storiku u sensittiv fil-beltana minn din iż-żona. Ma naħsibx li ser jgħin naħseb illi dan l-iżvilupp mhumiex massuba sabiex iġorru iktar passiġġieri ser ipoġġi fi riskju anka l-impjiegi. U ser jieħu post ukoll l-arranġament preferit minħat tas settur privat fostom it-wassil ta' passiġġieri bid-dajes. Anka dry dock ser ikun taħt riskju u ser hemm ċans li ntilfu n-numru ta' impjiegi u destinazzjoni turistika l-aħħar ħaġa li kollha bżonn hija xi tip ta' żvilupp eh, fuq stil industrijali f'nofs is-sifrant eh, pittoresk tiegħu il-proġett propost ser jara illi anka ċertu uh, trakkijiet jibqaw għaddejn minn hemmhekk minn din iż-żona. Jekk uh, mingħajr il-proġett qed jgħiduna li anke servizzi tal- tal-ferri ser ikollhom jitwaqfu jew kella jimxu eh, mal-parti oħra tal-port. Però dan ma qed jingħad mingħajr l-ebda bażi. Il-port l-iktar viċin tagħna huwa 40 km viċin ġri 70% ehm, mill-gżejjer li taw is-servizz, ġifiri il-vjaġġ jitwal ħafna iktar u l-operatur preżenti għamlu għacċara ħafna illi m'għandhom l-ebda ħsieb li kompli operaw minn post ieħor jekk da ma jkunx penzens. Il-skema tal-Konsil ta' Cornwall qed u wkoll opportunità kbira mitlufa. il facilitajiet tal-port għandhom bżonn titjib u hemm traffiku problemi oħra fil-żona tal-port li jridu jiġu indirizzati. Hemm bżonn li jkun hemm pjan ġenwin sabiex jimmira lej il-bżonijiet tal-belt u taċ-ċittadini. però anka ċertu eh, bżonijiet mhux qed jiġu investigati kif suppost. U eh, il-suġġerimenti qed jaqgħu fuq id-nejn torox. Aħna sirna nafu reċentament il servizz ta' helikopter bit penzansu u ser ikun qed jitwaqqaf fi snin li ġejn għaliex il eh, helikopter huma antiki ħafna u jikkonsmaw ħafna fuel. Konsil uh, injora kompletament dan il-pjanar fil-proġett minna ħatijaw. Il-ferri, eh, il-fast ferri jista' jkun ukoll alternativa tajba ħafna, però da mhux qed jittieħed in konsiderazzjoni. Il-proċess marbut mal-proġett qed eh, jingħat mill-Kummissjoni illi qed jimxi kollox ħarir imma l-apparenza tista' tinganna. U l-proċess kien huwa wieħed eh, żgur li mhux mhuwiex demokratiku. Il-Kunsil għal il-pubbliku wkoll li ser ikollu l-opportunità li eh, joġġazzjona l-pjanijiet imma sa dan it-tant ehm, huwa sigura l-proġett minnaħa tal-gvern tal-port. Ma kienx hemm appoġġ minnaħa tal- tal-kandidati li l-sena l-oħra kienu ħarġu għall elezzjoni tal-Konsil u anka Westminster kien kontra. Però il-Konsil ta' Cornwall baqa' jimbotta f'dawn il- Eh, zminijiet diffiċli finanzjarji, il-Konsil ta' Cornwall suppost qed jagħti każ eh, u jkun iktar sensittiv però qed ikompli jimbotta b'dan il-proġett lussus u qed jgħid li l-ewwel ħsieb tal-Kunsill mhux li ehm, li inaqqas l-ispejjeż kapitali għaliex dawn jiġu mill-fondi, mill-fondi tagħkom wara kollox huwa importanti li kull proġett jilqal għal bżonijiet eh, vera. Ejnuna sabiex il-fondi eh, imprezzabli tal-Unjoni Ewropea jkunu minn fuq fuq proġett illi verament isebħu l-belt u li jkunu appoġġati mill-persuni lokali. Rappresentant tal-Kummissjoni Dottor Delange. Mrs. President. Um, I would uh, I'll try to be uh, brief in the response or the position from the... Għanu ġef fil-qossar u unajt il-pozizjoni tal-Kommissjoni għawnek għet nitkelmu fuq uh, il-mainland u uh, Hawnhekk qed nifukaw fuq dak li qed jiġri ġewwa Penzans il-proġett ressaq minnaħa għal kofinanzjament naħa tal-Unjoni Ewropea. U l-aħħar deċiżjoni għal fondi għadha ma teħdiċ għal fatt illi bħalma jaf il-petizzjonant ma kienx hemm konsens għall ippjanar favur il-proġett sa issa. Xtaqt ngħid ukoll li <clears throat> Hemm ċertu dispożizzjonijiet fil-fondi strutturali li huma appoġġjati mill-Konsil Parlament Ewropew u r-regolament jgħid li l-awtorità ta' maniġjar li tkun maħtura mill-Istat membri tkun responsabbli mill-implementazzjoni tal-fondi strutturali dan ifisser li l-awtorità maniġjar ta' maniġjar tittaċċerta illi l proġetti jkunu mażula skont il-kriterja li ikunu maħruġa u monitorjati anka minnata bord u jidjaraw li l-proġetti u koll eh, ma jmurx kontra leġizlazzjoni Ewropea. Fejtħu l-kriterji ta' għazla la l-prinċipja u l-nin għal-program jorbtu ma l-anijiet tal-proġett u jgħid li l-proġett jrid jikontribwixxu jikontribwixxi ikun jirrappreżenta valur għal flus jagħmel mill-inqas użu mill-font, mill-grant naħat tal-Unjoni Ewropea u aspetti ieħor importanti u li ikun hemm sostenibilità fuq żmien twil. L-awtorità ta' maneġjar huma f'kuntatt mill-qrib u informaw lill-Kummissjoni li l-proġett ġi evalwat eh, għabbażi ta' dawn il-kriterja, tkun hemm anka studju, anka għabbażi tal- eh, eh, l-elementi minnaħa tal-petizzjoni, l-konklużjoni i illi l-għażla li ġiet ippreżentata għal planning hija l-aħjar potenzjal u sostenibilta fuq żmien twil. Mbagħad xaqt ngħid ukoll nitkellem ukoll dwar il leġiżlazzjoni applikabbli u l-kwistjoni ewlenija hawnhekk u dan qed jidher ukoll fil-petizzjoni huwa l-ippjanar. Il-konsent hija kwistjoni tal-awtoritajiet tar-Renju Unit. Apparti minn hekk hemm ukoll lista ta' permessi tal-bini li jeda fil-lista tal-wirt storiku Ingliż tal-żoni li għandhom ikunu protetti ġifiri permess tal-bini mhux dinata. U eh, dan huwa wkoll jiddependi fuq il dan il-Dipartiment tar-Renju Unit li responsabbli għalhekk. Jiena naħseb illi il-kompetenza tal kummissjoni mhijiex li tindaħal fil-permess li jinħarġu għal dan il-binji. Naturalment fid-dawl ta' dan il binja aħna tlabna għal kjarifika dwar il-proċeduri tal-ippjanar huma konfermawna li proċeduri kollha ta' notifika li kien hemm bżonn kienu rispettati u għallunna wkoll li l-kwistjonijiet li tqajmu fil-petizzjoni f'dan il-kumitat kienu fil-attenzjoni tal-awtoritajiet fir-Renju Unit u dawn l-awtoritajiet wieġbu għal kummenti li aħna rċifejna għal nanijiet ta' trasparenza. U aħna derilna illi daw kienu relevanti mingħajr ma aħna nirriflettu eżattament fuq il-kas nifs mħabba li dan u kompetenzi tar-Renju Unit. Issa dwar il-grant tal-Unjoni Ewropea l-proċeduri wkoll li tkun rispettati f'dan il-kuntest u kompetenzi fir-Renju Unit għalunna wkoll il-leġiżlazzjoni nazzjonali wkoll kienet rispettata f'din hija pożizzjoni tagħna grazzi. Grazie. Grazzi tal-biex jitkellem il-kollega Dajler. Uh, thank you, uh, President. Grazie ħafna, Signor President. Grazie, Sir Max tal-liġi minn Cornwall. Vera passabiħ. Jena, għawek nishtiq nappoċċa din il-petizzjoni, Jena, nishtiq li nitlobkom sabiex din il-petizzjoni tinżam miftuħa l-issa ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nerġgħu nirriflettu daqsxejn dwarha il-qudiem. Naħseb hemm erba' raġunijiet fejn aħna rridu nħalluha miftuħa din il-petizzjoni. Jiena rajt bir birraqa l-ittra tal-Kummissjoni li ntbatet f'Marzu apparti minn hekk irċivejt żewġ ittrijiena mill-uffiċċju tal-Gvern tal- tal-Biċ tal-Ingilterra u anke l-Uffiċċju tal-West Midlands. Is-Segretarju tal-Istat għadu hija tistana sabiex jieħu deċiżjoni dwar il-permessi tal-ippjanar. U s-segretarju tal-Istat deċida li joħroġ dikjarazzjoni skont l-artiklu 14 lill kunsill ta' Cornwall illi iwaqqaf lill kunsill milli jimplementa u joħroġ permessi tal-ippjanar illi ħareġ huma sabiex dawn jitfaqfu u ma jkunux fil-fatt implementati. Dak li aħna qegħdin nanalizzaw hawnhekk hija proposta U proġett li għadu ma tlestix, jina nasib li deċizjoni dwar dak li għandu jisir din il-petizzjoni. U li jekk aħna nieħdu għallum di tkun xaġa prematura ħafna mħabba li l-gvern fil-Iran Unit ma ddeċidix x'għandu jsir. Jiena m'iniex ħadd noqgħod eh, nisħaq fuq il-punt ta' sussidjarjetà, però rridu nkunu realistiċi. Il-gvern għadu ma ddeċidix u allura aħna kif nistgħu nsibu eh, tweġiba li tagħmel il-petizzjoni minn naħa tagħna. Jiena naħseb li tieni raġuni però għalfejn eh, m'għandniex deċiżjoni llum dwar din il-petizzjoni hija li dan huwa proġett li qed ikun li jem fondi koll mill konsil ta' Cornwall kif ukoll minn organizzazzjonijiet oħrajn. Però il-fondi jistgħu jsiru wkoll skont il-liġi sakemm ma l-permessi tal ippjanar ikunu inħarġu. Dan huwa din hija raġuni oħra fejn petizzjoni għandha tinżamm miftuħa mbagħad nerġgħu niddiskutu għal quddiem fejn nkun nafu eżattament x'kienet id-deċiżjoni li tieħdet mill-Gvern tar-Renju Unit. Mela issa ngħaddu għal fatt li l-Kunsill ta' Cornwall, tal-County ta' Cornwall, għamel talba għal co-funding ta' dan il-proġett li huwa importanti ħafna għal sabiex inti kollok aċċess għal flus tal jrdvf Però kif nafu nisabu fi kriżi finanzjarja l-gvern tal-Renju Unit qed jagħmel ħafna tnaqqis fl-ispejjeż in ġenerali u qed jipprova inaqqas madwar 40% fl-infiq pubbliku. U allura jekk aħna ma jkonniex il-fondi li jkonna li għanna bżon, kif aħna nistgħu nimxu l-qoddim, kif nistgħu niproġedu, apparti minn hekk, aħna smajna wkoll minnaħa tas Sur Max. Illi żgur li ħajkun hemm telf ta' postijiet ta' xogħol jekk din il-proposta titkompla Jina għaxa fejn kom mill l-fat li noħol u prostiet uħra ta' xol u koll hija importanti ħafna u hija waħda mill-tiġijiet sabiex inti tkun tinata fondi tal-IRDF. Jina nixtieq nitolbok sabiex tiżomma daqsxejn iktar miftuħa l-petizzjoni sfortunatament dan għandix ideja meta d-deċiżjoni qed tittieħed minn tal-gvern però eh, naħseb li għandna nħallihom miftuħa issa grazzi. Jifajek mawx iktar interventi naħseb illi jieċaġa fuqta illi aħna nħalluha miftuħa din il-petizzjoni għaliex ma kienx hemm tweġiba laf fil-dokument bil-miktub u laqas fil-rapport bil-fum illi smajna minnaħa tal-Kummissjoni. Jiena nista' nifhem li l-rappreżentant tal-Kummissjoni Diġi Reġġo weġibna b'mod relativ għal kwistjoni tal-fondi, l-allokazzjoni tal-fondi. u għatkellem illi memx obbligu minnata tal-Komissjoni li t-verifika proġetti partikolari, individuali. U għalek għal li l-Komissjoni mandiċ responsabilita iżda hemm Ambient illi trid t-verifika il-proġetti forsi mux dawk individuali li jiġu finanzjati mill-Unjoni Ewropea, imma għalmenu trid t-verifika kem dawn huma konformi kemm l-affarijiet li jitwettqu f'bosta stati membri huma konformi mal-regolamenti ta' protezzjoni tal-ambjent. Hawnhekk hawn rapport ta' ksur tal-regoli tal-ambjent illi hawnhekk għedin jiġu użati wkoll fondi komunitari u naħseb dan huwa profil l-aktar importanti li aħna rridu nisħu dwaru biex naraw jekk ta' bilħaq dawn il-proġetti u mish konformi jew le mad direttiva dwar l-ambjent. U għalhekk huwa importanti li konna xi ftit aktar informazzjoni dwar dan il-punt min-naħa ta' tiġi ambjent. Mbagħad skont ir-riżultati li konna nevalwaw u naraw xiridu namlu. Nishtan nitlob il-DG Ambient biex jatuna tweġiba aktar dettaljata dwar is-suġġett ta' din il-petizzjoni li għadna kemm smajna. Tajjeb wis, mela nipposponu din id-deċiżjoni għal settembru. Tkellimna dwar il-punti kollha fuq l-aġenda jiena nixtieq nawguralkom b'tajjel mill-isbaħ eh, le tgħid il-President aw punt li qbrist. Aħfruli. Dwar il-petizzjonijiet f'parti B il-kollega il-petizzjoni fil-punt 87 għalina bija kollega partikolari u din irridu nitfawa fil-parti A. Ġifiri il-petizzjoni fil-punt 54 21-22 l-istess talba irridu impoġġuhom f'parti A Tajjeb wis, dak kollu li kelli xi ngħidilkom nixtieq narġa' ngħidilkom. Tajjel mill-isbaħ. Grazzi.